Point 1. Euh, L'ordre du jour vous a été... Euh, punt wieħed fuq l-agenda. L-agenda ġiet imqasma lilkom u għalhekk titqis bħala adottata. It-tieni punt l-avviżi tal-President. Passoltu din il-laqa ħatkun mxandra fuq l-internet u għalhekk ftakru biex titbismu meta tieħdu l-kelma. It-tieni ħaġa li għandi najdilkom Fil-dokumenti ta'kom tistaw issibu tħejjija mis segretarjat fuq l-iskambju ta' femiet mill-msieħbin soċjali u ma' l-NGOs, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi, fil-rigward il-dokumenti tal-ISF. It-tieni parti ta' din iskambju ta' femiet ser isseħ propju f'din il-laqa tal-Kumitat. It-tielet punt fuq l-aġenda. Din hija l-emenda tar regolament tal-koordinazzjoni tas sistemi ta' sigurtà soċjali u r-regolament li stabilixxi l-proċedura l-implementazzjoni tar-regolament. Huwa test importanti ħafna u hawnhekk ser nagħtu ħarsa lejn l-emendi fil-fatt hemm 24 minnhom li jitresqu. Il-rapport huwa mħejji Missur Kabernoch, il-rapporter, u huwa stess kien 17 il-emenda. Naddi il-kelma l-rapporter għal daqstant, qed nara li mhux ixadow skolla qegħdin hawnhekk it-tama li l-attivisti tal-gruppi politiċi jizguraw li jkunu qegħdin hawn meta jkollhom il-kelma. Sa naddi il-kelma l sur Kabernoch. Grazzi, President. Jiena nixtieq infakkarkom li qabel il-votazzjonijiet ta' għada għandna 24 emenda. Jiena rċevejt tarif li 4 jew ħames minn dawn l-emendi kienu jew ser jiġu irtirati u għalhekk ninsabu situazzjoni fejn jiena ħan nipproponi li nivvutaw kontra tnejn minn dawn l-emendi u dawn huma l-emendi mill-Viċi President Thomas Mann. L-emendi l-oħra kollha ma emendi li jena ser napoġġa. L-emendi ta' Surman huma emendi lingwistiċi biss u għalhekk nixtieq nistaqsih biex jikonsidra li jirtira dawn l-emendi eku possibbli. Mbagħad kuxenza ċara kun nista' nappoġġa l-emendi kollha l-oħra. Grazzi tal-għajnuna tagħkom. Eh, ma nagħmel sejja. Signora Saja. Grazzi, President. Rapporter di segwi linje tal-Konsil mill-qrib u għalek bħala rapporter tal-PPE jiena mandiċ xinzit. Mandiċ xin kontra lanqas. Fl-emenda 27 min ċerta jekk ux ħanirtirawa jew le, iżda l-emenda 27 emmek għanna punt ta' minus bħala linja tal-grupp ġir teratu xek tajja pwis, mela allura implas u allura m'għandniex oġġezzjonijiet minn ħatana. Mux ehm, uvieħ, madam uvieħ. Signora uvieħ. Grazzi, Signora President. Jiena kellima għall-alde fuq dan u l-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-rapporter talli aġixxa daqshekk peffa, daqshekk preċiżjoni u grazzi għal dan kien ta' ispirazzjoni għalina. Nabbaħna fuq x'irdu namlu, eżattament xirdu namlu fir rigward il-regolament u dan nista' nagħmluh biss permessa regolament ieħor. Il-bieraħ tkellimna fuq diskussjonijiet falde u l-grupp tagħna jaqbel ma' Sur Milan. Anke fir rigward is-suġġerimenti tal-emendi hemm proposti ta' emendi li aħna mhux ser nappoġġaw iżda l-bqija biqbil ma' dak li diskutejna anke fil-Kunsill nistgħu naċċettawhom. Fuq kwistjonijiet lingwistiċi imbagħad m'hemmx argumenti hawnhekk hemm min joġbu mod, hemm min joġbu mod ieħor iżda dejjem f'dal każ għall-inqas l-affarijiet jidru li mixinu l qudiem u se nikkonsidraw dan għada fil-vot. Grazzi. Monsieur Thomas Mann. Sur Thomas Mann. Grazzi, signora President. Milan, dejjem ikonna idejat simili ma' xulxin, inti għat biex nirtira l-emendi, zda fir rigward l-emenda 29, inti kontet tu suġġerixxi li kieku forsi tista' tkun kwistjoni ta' differenza lingwistika biss u mhux daqshekk ċara. Iżda jena ħsibt li hija simili ħafna pjuttost ma' dak li kien hemm qabel. It-tieni punt, jekk ta taħarsa l emenda 17 u tqabbela ma' 18 bħala emenda oħra mis-Sinjura Juta u huma prattikament l-istess. U għalhekk jekk tajdu iva l-emenda 18 imresqa minn Juta u tiegħi ma tantx differenti minn dan, allura nista' nirtira l-emenda 17 biex nkun favur l-emenda ta' Sinjura Steinruck. Ma jkollix oġġezzjoni għal dan. Ma nafx taħseb dwar l-emenda 18 iżda nixtieq nisma' kentej minn għandek fuq dan jew inkella jekk jutta rrifjutax din l-emenda. Forsi tista' tixħatna iktar dawl fuq dan għax tkun utli għalina. Għandna idejat li huma simili il-koll anke jekk maħniex fl-istess grupp, iżda fuq din il kustjoni jidher li għandna l-istess ħsieb. Signora Serkas. Onorevoli Serkas. Grazzi, President. Diskutejna dan il-dokument bosta drabi diġa. Bħalma ja fissur sur Milan Kabernoħ, fil-grupp soċjalista aħna sodisfatti ħafna bix-xogħol tiegħu għaliex il-punti ta' tħassib u l-għanin tagħna li resqunna l-membri tagħna ntlaqgħu propju fir-rapport iddaħlu u għalhekk dawk jistgħu jaqgħu. Palma tistgħu taraw mill-lista tal-votazzjonijiet minn tax ser taqa' Surman u anki l-oħrajn li għandhom xjaqsmu ma' din l-emenda. Kuntenta ħafna li żewġ problemi ewlenin se jiġu solvuti waħda minnhom għandu x'taqsam mal-ħaddiema fil-industrija tal-linji tal-ajru li kienu medda standards li ma tantx kienu ċari u issa għandhom bażi ċara għax-xogħol tagħhom. U naħseb li din tissodisfa it-talbiet tal-ħaddiema biex ikun hemm ċertezza legali u mhux ser jitħallew fidejn in-negozji li jistgħu jippruvaw jaġnu s-sistema ta' sigurta soċjali favorihom u għalhekk din hija benefiċċju tal-kumpaniji tal-ajru u anki għal ħaddiema ta' din l-industrija u anki dawk li jaħdmu għal rasum. Favur ħafna l-emendi ta' Sur Kaberno ħahna nipruvaw nizguraw li nkunu fl-istess pozizjoni, fl-istess ħsieb li istess naħdmu fl-imkien fir rigward il-Kunsell u l-Kommissjoni biex bekk ikonna ftejn fl-ewwel qari mingħajr diffikultajiet. Grazzi. Euh, est-ce qu'il y a un représentant de la Commission qui souhaite intervenir Għaw xaħat minn kummissjoni li jishtiq jitkellem? Bħala rappresentant? Ja, uh, thank you, Chair. Uh, iva, grazzi, President. Palma da ġant għal fil-laqa li għaddit, aħna grati ħafna dal-Komitat għal xol imħeffef li kienem u anki nittamaw li kunem bil diġa fl-ewwel qari. Li huwa importanti ħafna għal ċittadini invaluti u li huma fetwati minn din l-emenda ta' regolament. Grazzi. Merci. Euh, Grazzi ħafna. Skużani. Tixtieq terġa' titkellem? Jekk jogħġbok. Sur Thomas. Grazzi, President. Grazzi tal-li permettejt li nerġa' nitkellem fuq dan il-punt tal-darboħra. Jiena kont qed nirreferi għal Sinjura Steinrock, irtirat il-punt numru 18 u għalhekk ma nistax naqbel magħha fuq dan. Iżda mbagħad kont qed nagħti ħarsa lejn l-emenda 17 Milan, anzi l-emenda 16 tiegħek. Naħseb li hemm m'hemmx diffikultajiet bejn 16 u 17 u għalhekk se jaqgħu awtomatikament għaliex dak li kont qed ngħid kien simili dak li għamilt u għal dawn ir-raġunijiet, Sinjura President, xtaqt nerġa' l-kelma. It-tieni net fuq il-pożizzjoni ta' 29 28 ma tantx differenti minn 29 u għalhekk naħseb li hemm kwistjonijiet lingwistiċi żgħar u jekk tajt jekk li taqa jekk tiġi adottata din mhix problema. Jekk dawn iż-żewġ emendi tiegħek jiġu adottati naħseb li itħassib ħajintlaqa u m'għandix problemi dwar dan. Grazzi, grazzi tal-possibilità li tajtna biex nżidu dan it-tarif. Tajja pwis, mela jekk fim sew mhux tira l-emendi tiegħek iżda taħseb li ħajġu irtirati jekk l-emendi tar-rapporter jiġu adottati. Dan ifisser li l-emendi tiegħek ikunu mhux daqshekk differenti mit-test meta mqabbel ma dawk tar-rapporter. Forsi ikonna xi diffikultajiet mal-tħejjija tal-lista ta' votazzjonijiet iżda sa ngħaddi l-kelma rapporter bħala kelli maħħari biex jikkonkludi. Fi rigward id-dibattitu tal-plenarja, f'dan il-kumitat sa ċertu punt rridu nippruvaw nevitaw dibattiti interni u jekk ir-rapporter ikun qed jirreferi għal kwistjonijiet interni ma' shadows affarijiet li jasbu dwarhom mi shadows ħadd ma jkun jaf eżattament fuq xi xed jitkellmu għaliex ma jkunux preżenti f'dawn il-laqat. U għalhekk meta nkunu nittrattaw leġiżlazzjoni sostanzjali, hemm affarijiet sostanzjali jistgħu jkunu tajnuna. U għalhekk tkun xaġa tajba li xi ħadd jispjega x'ikun hemm fin-negozjati, x'kien is-suġġett ta' negozjati wara kollox. Għaliex mhux da kollu li sar minn kwinti, minn wara l-kwinti kun irrid semma iżda minn tal-inqas xi taqsirat wara l negozjati Forsi r-reporter se jista' x'kienu l-punti ewlenin matul in-negozjati forsi għala kien hemm xi diffikultajiet mal-Kunsill u barra minn hekk kif spiċċajna wasanna tmim ta' dawn in-negozjati. Skużani li kellna noqgħod nerġa' ndur fuq dan il-punt iżda biex nkunu trasparenti tkun utli flok najdu l-ħakna ftejn ma' shadow rapporters ikun utli n nisimaw kif intlaħaq dan il-ftejn. Grazzi, Sinjora President. Jina kontent najt li xejn importanti ma' nbidel fil-proposta minn mindu tkellimna dwar l-ewwel darba hawnhekk fil-kumitat u għalhekk nista' ntenni dak li għeddak dak iż-żmien. L-emendi li aħna ressaqna jaqgħu taħt tliet aspetti. L-ewwel definizzjoni tal-kriteri, f'każ li xi ħadd ma jkunx għamel parti sostanzjali tax-xogħlijiet tiegħu f'stat membru wieħed imma jkun għamilhom f'ħafna iktar minn stat membru wieħed. F'każijiet oħrajn hija komplikati, hemm min jista' jgħix fi stat membru mbagħad jaħdem stat membru ieħor, jew inkella dan l-individwu jista' jaħdem fiktar minn stat membru wieħed u jgħix stat membru ieħor jew wieħed minn dawn l-istati membri fejn ikun qed jaħdem. Il-proposta tagħna tipprovdi definizzjonijiet ċari dwar xiri tisir fil-każijiet differenti. Dan japplika speċjalment għal ħaddiema li jkunu transkonfinali. Qasam ieħor huwa l-ispeċifikazzjoni tal-post tax-xogħol tas sede jew tal-uffiċċju reġistrat għal ħaddiema li tal-ekwipaġġ tal-ajru. Kien diffiċli ħafna fejn kien id-domiċilju professjonali tagħhom dawn l-ekwipaġġ jew biex nippruvaw insibu fejnu. U għalhekk aħna qbilna fuq dak li qabel fuq il-Kunsill ukoll ġifiri il-domiċilju u l-kriteri tiegħu. Issa dan ifisser il-post ta' domiċilju, l-aeroport fejn l-ekwipaġġi eh, jaslu wara t-tira tagħhom jew inkella fejn jtiru ta' spiss, jew inkella fejn jgħixu għaliex għandhom residenza tagħhom hemmhekk. U t-tielet qasam li nixtieq nitkellem dwar mbagħad huma l-benefiċċji tal-qatt għal ħaddiema transkonfinali dawn huma nies li jaħdmu f'stat membru ieħor. Iżda dan japplika biss għal dawk li jaħdmu għal rashom self-employed. Stati membri differenti għandhom leġislazzjoni differenti li tapplika għal ħaddiema li jaħdmu bħala nis li jaħdmu għal-rasum f'stat membru wieħed u temmu x-xogħol tagħhom hemm u mbagħad jerġgħu jirritornaw għal stat membru ta' residenza tagħhom. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' x'benefiċċji ta' qatt jirċivu jekk jirċivux wara kollox pajjiżi bħal Belġu, Spanja, Franza, Ċipru, Latvija, Portugal, Renju Unit u xi pajjiżi oħrajn. Mem lebda skema li tkun tista' tindirizza il-qatt ta' nies li jaħdmu għar-rashom. Iżda hemm reġim bħal dan li jeżisti f'pajjiżi oħrajn, u għalhekk aħna ndirizzajna dan is-suġġett u proponejna soluzzjoni għal sentejn u mbagħad nirrivedwa u naraw jekk taħdimx fil-prattika jew le. Iltqajna ma' rappreżentanti tal-Presidenza Bosta Drabi, barra minn hekk iltqajna ma' Shadow Reporters u ċċarajna xi punti differenti. Din il leżislazzjoni hija kemm xejn teknika u għalhekk jiena kuntent ħafna li blajnuna ta' segretarija tal-Kumitat irnexxielna inħejju proposta li nittama kulħadd jappoġġa. Grazzi. Grazzi ħafna l-rapporter. Iva huwa hija leġislazzjoni teknika, iżda fil laqgħa tagħna, speċjalment mal-Presidenza Daniża, rajna li wara dan hemm kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kwalità tal leġiżlazzjoni soċjali li tiġi deċiża. U għalek naħseb li diskussjonijiet li inti kellek jgħinuna nizguraw li iva nilħu il-rizultat xira. U jena jidir li li ħajkun pjuttost pozittiv għalix naħseb li għaw bil mux ħazin. Għabbażi ta' dan, għada ser ikonna l-sessjoni tal-votazzjoni Tana u dan ifisser li nkun nistgħu nieħdu għal-votazzjoni fil-plenarja ta' April u probabbilment il-Presidenza Daniża tkun tista' tilħaq bil fuq dan it-test matul il-Presidenza jekk kollox jimxi kif inhu maħsub. Dan huwa sanna r-raba punt fuq l-aġenda u għaw nixtieq ngħaddi l-kelma lir-rapporter is-Sinjura Ines Zuber sabiex tina ħarsa li emendi ta' kompromess għal-rapport tagħha fuq is-Sena Ewropea ta' ċittadini li se tkun fis-sena 2013 mhux is-sena 2014 meta għandna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. L-Onorevoli Zuber. Grazzi, President. Fuq din l-opinjoni aħna rċevejna fil-bidu iktar minn design emenda kien hemm dibattitu wiesa, n irnexxielna indaħlu 11 il-kompromess fit-test. Dawn huma proposti ta' kompromess kifet li jagħtu valur li test u jkomplu jtuħu sustanza anke fir rigward il-ġlida kontra diskriminazzjoni. Iqisu koll iktar kategoriji vulnerabli biex isaxħa il-kunċett ta' ċittadinanza Ewropea. Qed jinsistu wkoll fuq l-importanza tal-taħriġ u hawn iqisu koll drittijiet soċjali fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma drittijiet li għandhom jiġu garantiti anke l-ċittadini ta' pajjiżi terzi li għandhom residenza legali f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fosti suġġetti oħrajn inħoss li huma ewlenin importanti li mhumiex huma biss f'din il-proposta ta' kompromess insibu li il-moviment ħieles trid tiġi żgurata bl-ebda diskriminazzjoni anke fuq ir-rigward l-aspett tax-xogħol. biex bekk ma jkunx hemm xogħol li jkun mamul bi prezzijiet iktar baxxi u b'salari iktar baxxi. Nirringrazzja lil kulħadd tal-għajnuna anke l-gruppi politiċi li taw il-kontribut tagħhom, nirringrazzja anke lil membri tas segretarjatu tal-kumitat tax-xogħol li għamlu. Grazzi. Grazzi, President. Grazzi ħafna, President. Jien qed nirrappreżenta l-Onorevoli Sippel li ma setax tkun hawnhekk u fisimaw wkoll nixtieq nirringrazzja l-rapporter minn qalbi li jagħmilha possibbli li nsibu kompromessi li nistgħu nappoġġawhom mingħajr ebda eċċezzjoni bil-naħa tal-grupp tal-SND. Kenna konsensu wiesa ma' Shadows fuq dritt ta' non-diskriminazzjoni u li niprovdu tarif l ċittadini kollha dwar x'inhu drittijiet tagħhom u dwar ħtiġa wkoll ta' implementazzjoni korretta tal-liġi tal-Unjoni Ewropea. Is-sejħa soċjaldemokratika l-iktar protezzjoni ta' drittijiet ta' trade unions u drittijiet tal-ħaddiema kollha kemm huma kien xi ħaġa li rnexxinha ngħaddu U sinjura sippil tħoss li ħasra li ċertu kompromessi fuq ċertu suġġetti ma jitlux biżejjed dettall, jew minn tal-inqas mhux daqshekk dettall daqskemm xtaqet. Xtaqna iktar dettall fuq rigward eh, x'inhu ma l-gruppi żvantaġġati biex bekk nkunu nistgħu nimmiraw lehom u ngħinuhom. Anke fir rigward il-kwistjonijiet marbuta mar Roma u eh, l-allokazzjoni ta' ħaddiema fejn jitqedu fuq post tax-xogħol. Madana kollu l-SND jistajja tal-appoċ tiegħu għal dawn il-kompromessi u fisem l-Onorevoli Sipel nixtieq nirringrazzjakom il-kooperazzjoni tajba li kellna. Is-Sinjura e, Hakin, jien ukoll nixtieq nirringrazzjakom ħafna, nirringrazzja ħafna s senjura Zuber, rapporter, biex tal-jeni dan il proġess naħseb kien ta' suċċess kbir u naħseb għamilna għamilnilu ġustizja l-das suġġett fuq iċ-ċittadinanza Ewropea anka fuq il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni tal-ċittadini infushom huwa suġġett komplikat ħafna għandek ħafna punti diversi ta' opinjonijiet, opinjoni differenti u da ġi solv ġi rizolt b'mod professjonali ħafna u b'mod ukoll illi daħħal miegħu ħafna kompromessi. Allura jiena nixtieq ngħid grazzi kbira anke x xogħol enormi li sar f'dan il-fajl. U naħseb li l-iktar parti importanti ta' dan huwa li nikkomunikaw da kollu maċ ċittadini tagħna rridu nżommu u dimajnejna li ċittadin Ewropew għan bżonn ikun jaf xi drittijiet għandu u x'opportunitajiet għandu qudiemu u dan qatt ma jafhomx b'mod tajjeb. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Markin, is-Sinjura Harkin, grazzi. Għan nitkellem fil-qosor ħafna, nixtieq nirringrazzja il rapporter il-rapporter għal kooperazzjoni eċċellenti tagħha. Aħna nexxielna biex naslu għal fl-aħħar u hemm ħafna idejat eċċellenti żgur huwa rapport proattiv u fil fad il-vera kelma tider fih u naħseb tkun opportunità tajba ħafna kif dak kif nitkellem qabli għal biex iċ-ċittadin Ewropew kun jista' jifhem aħjar dak illi għandu drittijiet għalih e, u il-mod kif jista' jipparteċipa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, u issa il-kelma li nibdew bil-gruppi u nibdew bis-sinja Kirk. Grazzi l-ewwel ħaġa nixtieq nifraħ ir-rapporter għal e, dan ix-xogħol jiena rapporter għal Liba, għal kumitat libe U fil-fatt ħafna mill-emendi huma skont is-suġġerimenti tiegħi stess li daħlu f'dan ir-rapport. Imma jiena nixtieq insemmi kwistjoni għaliex kif tafu intom is-sena d-dieħla se jkun hemm il-ħolqien tal fejn hemm insemmi id dritti taċ-ċittadini fit-trattat ta' Massiq tal-1993. mbagħad qed jintuża qed tintuża il-terminu eh, ċittadinanza citizenship flok ċittadin u allura flok ma jkun ma tkun is-sena eh, Ewropea ta' ċittadini għandha tkun mhux ta' ċittadini ma' sena ta' ċittadinanza, citizenship bl ingliż Għaxet nodu qed nitkellmu fuq kif nistgħu nżidu l-arfien taċ-ċittadini fuq fuq l-Ewropa rridu nkunu nafu xi tfisser din il-mbirka ċittadinanza. Jifil mhux fuq iċ-ċittadini per se, imma fuq xi tfisser illi tkun ċittadinanza, illi ikollok ċittadinanza dawn huma drittijiet ukoll li joħorġu minn din iċ-ċittadinanza Ewropea. Kjoġbok allura din in-nomenklatura u d differenti differenza fit-titlu ikkonsidrawa. Issa bħala budget għal dis-sena huwa miljun bisk paragunat ma' 27 miljuni u 5 miljuni għal snin oħra Ewropej. Allura għal kem għanna ħafna għanna l-aħjar opinjoniet sa' kem għanni il-flus, mux se nkunu nistaw namlu azzjonijiet u naġixxu għanna 500 eh, miljon eh, ċittadin fl-Unjoni Ewropea u għanna obbligi lejn l-Ewropa. Allura di kom zommu għadif moħkom. Euh, Madam euh, McIntyre. is signora McIntyre. McIntyre. Grazzi, signora President. is signora McIntyre jina nifhem li ħafna nis jaħsbu li miljun euro mhux b'ħafna flus. Imma jina ħan namel impoġġi marka ta' mistoqsija fuq iż-żmien li fih ninsabu biex nqodu nżidu flus fil-budget għal dan. Per eżempju, għaraw fil-Greċja, kemm qed ibatu il-Portugal, livelli ta' nuqqas tampjegi. In-nies jaħsbu li dinja irrelevanti ħafna u ma jirrikonoxxux ir-realtajiet li tkun ċittadin fl-Ewropa llum. Allora naħseb in ġenerali għandna nix m'għandniex fuq flus assolutament fuq kwistjoni bħal din bħalissa. Imma peress li ħana għanom fuqa mi flus, jinn naħseb illi għan għet nitilfu l-opportunitajiet. Waħda mill-affarijiet illi illi li li sawit li qalbi u diġa għetta, huwa li nitkellmu fuq drittijiet imma hawnhekk ma nitkellmux fuq responsabiltajiet. U drittijiet u responsabiltajiet huma iż-żewġ naħat tal-istess munita u biex verament inkunu ċittadini rridu nkunu na nistgħu narfu ir-responsabiltajiet tagħna kif ukoll id-drittijiet tagħna. U din il-ħaġa hija nieqsa f'dan rapport u anka fil-Kumitat Libej hija l-istess ħaġa jien ukoll naħseb li tlifna opportunità kbira biex naħdmu flimkien ma l-istati membri. il li xbħafna minn nies jaħsbu il huma ċittadini ta' pajjiż partikolari imma mhux qabel ma jħossu jekk verament xi darba jħossu ruhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Imma l-importanti għalli aħna ninkoraġixxu ċittadinanza, allora kif inħossa jiena bħala ċittadina tar-Renju Unit jew inti jitħossok ċittadin ta' u l-pajjiż, ċittadinanza hija xi ħaġa li għandna ninkoraġġuha U żgur li mal-Istati membri għandna ninkoraġġixxu parteċipazzjoni attiva fiċ-ċittadinanza nieħdu responsabiltajiet u jiena nħoss illi din l-idea kollha dan ir-rapport kollu li kif inu ġej mill kummissjoni u tweġiba li ħarġet minnu, naħseb li tlifna opportunità. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Surmans. irrit il-kelma għal darboħra. Mix ħaġa sabiħa ħafna. Jiddispjaċini is-sur Beck, l-Onorevoli Becker, nixtieq nidħol biex insaqsi li hemm xi diffikultajiet fit-traduzzjoni ta' dan id-dokument. Indunajt ngħid illi fċerti biċċi ta' xogħol hemm problemi u forsi għandna bżonn nirriflettaw fuq u niprofon sibu soluzzjoni għalihom dal-problemi. Jiddispjaċini għal dawk li għedin jaħdmu fuq dal dokument Grazzi ħafna ta' dak il-komment lingwistiku u issa sur Thomas Mann. Naħseb illi aħna kellna eżempju tajjeb dwar kif tista' ssir biċċa xogħol tajba f'dal porter u smajna minn anti shadow rapporters u anka fih dan il-membri ta' dan il-grupp ukoll dan u eżempju tajjeb Is-Sur Becker ippreżenta diversi emendi għal dan ir-rapport u l-mistoqsija hija kif nistgħu naslu biex ikoll iktar informazzjoni għad ċittadini qabli għas iċ-ċittadini qas iċ-ċittadini qas biss jafu illi aħna għandna s-sistema tal-web streaming. Għandna opportunità għandhom opportunità iċ-ċittadini biex jiklikjaw jidħlu fl-internet u jibrawżjaw u jkunu jafu xaħna namlu kif qed nitkellmu anke meta nkun inżur xi skejjel ngħidilhom eh, qabel ma tiġu żuruna idħlu klikjaw siru kunu għafu kunu familjari ma kif naħdmu aħna. Dan hu eżempju tajjeb aħna rnexxielna biex ix-shadow rapporters jaħdmu fl-imkien għandhom opinjonijiet differenti minkejja dan waslu għal kompromess mar-rapporter. Mhux biss jaċċettawhom jistgħu jappoġġjaw dawn il-kompromessi. kompli ma dak li qal sur Becker e, referejna għal drittijiet u responsabiltajiet ħafna mill-ċittadini għaz jafu: għas ma konxi ta' xi drittijiet għandhom. Kif nistgħu noħolqu allura? Eh, diskussjoni Ewropea jekk iċ-ċittadini qasbis jafu x'inhu ma drittijiet li huma jgawdu supposti jgawdu. Irridu nikkomunikaw dan u l-messaġġ li għandu joħroġ irid jiġi mifhum tajjeb. <clears throat> U nasib ħaġa sensibbli għal-ċittadini dan. U allura nasib din il-kompromess huwa mod tajjeb ħafna kif naslu għalih dan. Jekk aħna nara nisimaw li kien hemm ħafna emendi li ġew preżentati fuq il-mejda u jirnexxilna innaqsuhom eh, għal konsensus għal qbil bejnietna naħ anka b'waħda naħseb kieku nużawhom sew id-darba li ġejja nistgħu ngħidu li li użanjhom b'mod tant effettiv li fil-fatt daw jħaddmu. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dik il- ta' dik is-sessjoni ta' taħriġ live u issa intu nerġa' fuq il-rapporter. President, jien nixtieq nirringrazzja lil kulħadd li intervjenew, il daw kollha li intervjenew. <clears throat> Nistgħu nibdlu it-terminu minn ċittadina ċittadinanza qegħdin nemmen illi dejjem importanti l-kontenut li hu l-iktar importanti. Għalina, da kollu huwa oġġet ta' bil billi insibu konsens importanti li dan jasal tajjeb li l mill-kliem dwar l-informazzjoni li tista' toħroġ u li jirridu nikkomunikaw importanti li naslu ovvjament għanna kompromessi u drittijiet fost l-istati membri li jiġu rikonoxxuti mill-istati membri, ġeneralment daw ma, ma għomx daw id-drittijiet, illa li ċittadini ma jkunux jafu bihom jew inkella ikun hemm referenza għal diversi retikolati li ma jkunux mar ma jkunux popolari, ma jkunux marufin għandek daw allura il-bżonn għal daw il-gruppi biex jiġu informati tajjeb anka sistemi digitali edinem tal-informatika, allura daw bżonn jintużaw. Grazzi ħafna. Euh, merci, Grazzi ħafna. Mela, wara li kelli nisma is-Sinjura Papadoklu, naħseb hija kwistjoni illi il-Kumitat jomodifika il-libe ikun jista jibdel it-titlu din il-proposta partikolari ma ġietx kontenuta un ma nasib li jkun hemm oppożizzjoni għal din. Wara kollox kien Filip Gonzales illi daħħal il-kunċett ta' ċittadinanza fid-dibattitu Ewropew. Aħna se nivvutaw fuq dan dwar dan, dwar din l-opinjoni għada. Umbat wara da jamila possibbli biex il-Kumitat Libe ikun jista' jagħmel kontribuzzjoni u issa ngħaddu għal punt 5 u nagħti l-kelma li sinjura Harkin qed inħarsu lejn l-emendi e, qed nitkellmu fuq ir-rikonoxximent u l-promozzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-ħidmiet volontarji transkonfinali il-Sinjura Harken, rapporter, biex tippreżenta il-emendi. Grazzi, Sinjura. L-ewwel ħaġa nixtieq ringrazzja il-shadow rapporters kollha hawnhekk ukoll aħna kellna ħafna eh, ftehim bejnietna xi kummenti fuq l-emendi bilħaq jina ħassejt li l-elementi kollha forsi mhux kollha, ma il-maġġoranza kbira iżidu mat-test u bla repetizzjoni qed nipprova qed nipprova ninkludi l-idejat kollha li ħarġu. Naħseb li d fl-emenda fejn 18 fejn il-volontarjat m'għandux kun vinkulanti, ma jkunx obbligatorju. Fl-effe, fl-emenda effe u koll, waqt li għedin nitolbu l-Komissjoni biex tagħti tiżviluppa inizjattivi ta' appoġġ, aħna għandna nifukaw fuq it-titjib tal-espansjoni tal-proġett li hemm jeżistu diġà. Anka hawnhekk naħseb ma qed nitolbu ħafna u rridu nżidu li rridu nżidu l-parteċipazzjoni dwar akka Naħseb edin proporzjonati hawnhekk qed nitolbu l-Kummissjoni dak kollu li tista' f'dak li għandu x'jaqsam ma' proġetti transkonfinali u l-Istati membri biex għamlu li jistgħu fih dan l istati membri li jkun. U l-aħħar kumment fuq kompromess I meta qed nitkellmu fuq il- ħol inter retikolat transkonfinali għal volontarjati għal volontarjat Anka hawnhekk inħossu li dan li għandu jkun hemm punti ta' kuntatt ġodda biss fejn ma jkunx hemm diġà sistemi u fejn ma jkunx hemm strutturi ta' koordinament. U dan allura itejjeb il-test. Xi żewġ punti fuq emendi individwali kif qed xi wħud minnhom minix naċċettom għal raġuni differenti, nistan semmijom raġuni uħrajn, għalix diġa għadin fil-kompromess jina kellimt il-Sinjura Ronzelli u ħanna ċettaw tnejn mir-rakkomandazzjoni tagħha u nittamaw li da jiġi jkun aċċettabbli. Hemm emendi oħra li nista' nsemmi l-emenda 39 fejn qed nitkellmu l-ekim sejjaħ European Skills Passport, passaport ta' ħiliet Ewropew. Ah, dak għadu mux ijatem, imma nittamaw li joħroġ mal-proċess. Fil-fat dan ħanamluwa bil-kontra. Mbatt fuq l-emenda 52 Jiena maċċettajt din għas sempliċi raġuni li l-proposti tal-ħolqien tal-voluntary eh, aid core da diġa għaddejjin dal-proċess u sakemm ma jkunx hemm emenda orali jiena narax li tkun sen tagħmel sens li naċċettawha. Ħani qaf jekk qed tajt il-kelliema jekk ikun hemm xi kummenti minn fost il-kollegi nkun nista' nwieġeb imma nirgrazzja l-kulħadd imma kien faċli li naslu biex nwettqu tax-xogħol. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura. Is-Sinjor Runzili, u bat il-kelliema li jmiss. Grazzi, nina nishtiq nifraħ il-rapporter Arkin għal ħidma tagħha speċjalment eh, fil fazi ta' li jinkiseb kompromess għada se naraw jekk il-volontarjat se jenata l-valur li jisħoqlu kważi 10 eh, eh, miljun persuna Ewropeja skużawni, kważi 100 miljun ehm, persuna eh, Ewropeja involuti fil-volontarjat kull sena. Aħna xtaqna nisqu ehm, fuq l-importanza tal-volontarjat f'dan ir-rapport l-2011 is-sena tal-volontarjat konkludejna mod pozittiv ħafna saru ħafna affarijiet fuq il-livell Ewropew, il konsoċjetà soċjetà kontribwixxiet ħafna Dan il-rapport il-parir l-opinjoni turi kif il-volontarjat dan jikontribuxxi għall-anijiet tal-politika kapar per eżempju l impieg l-edukazzjoni, t-taħriċ, il-ċittadinanza, ġifiri il-volontarjat jikontribuxxi għal dawn l-anijiet. Sissa għatna mannix għafas legali ċar għal dawn l-attivitajiet tal-volontarjat u l-kompetenzi tal-nis li volontarjaw ta' spiss ma jġux ikkonsidrati għalhekk għandna nippruvaw nippruvaw nelbu b'mod aħjar dawn. Aħna l-grupp tagħna napoġġaw l-10 emendi ta' kompromess, ir-rapporter ukoll għadet eh, l-istess għalet l-istess ħaġa se nipproponi żewġ emendi addizzjonali 32 36 għanna opinjoni pozittiva fuq l-opinjoni kollha għalkemm jibqa daqsxej problemi fuq xi proposti ta' xi kollegi speċjalment ma naqblux mal-kritika fuq il-European Competencies Passport u aħna napoġaw il-proposta tal-Komissjoni ġifiri li l-esperienzi l-kompetenzi kollha li dawn li jinkisbu waqt li persuna t-volontarja tista' jistaw jiġu inklużi f'dan il-passaport. Jiena mbagħad ninstab konvinta jekk dawn l-affarijiet jista' jsuru l-esperjenzi personali jistgħu jiġu rikonoxxuti fuq livell transkonfinali ħalli bekk il-kull ċittadin ikun jista' juri li mm, dan kiseb dawn l-esperjenzi kollha. Nixtieq nirringrazzja r-rapporter u nixtieq nagħlaq hawnhekk. Grazzi. Mia Konsari. Grazzi ħafna Sinjor Konsari. Grazzi ħafna, President, il-rapporter, il-Sinjura Hakin, għalet li il xalkin kien wieħed faċli, imma ma nafux dwar l-iżvilupp demografiku u l-kriżi ekonomika dawn it-tnejn ifissru li l-ħidma volontarja tal-volontarjat tista twieġeb għal eh, xi wħud minn dawn l-isfidi, ma ovvjament irridu niftakru aħna li ma nistawx aħna nużaw ix-xogħol tal-volontarja bħala sostitut għax-xogħol inħallas dawk li jaħdmu f'dan il-qasam għandhom ir-responsabiltajiet tagħhom imma meta nitkellmu dwar ix-xogħol reali rridu aħna inħalsu il-xaħat ma nistawx aħna nużaw għalek il-xol volontarju bħala sostituzzjoni u ovvjament il-fat li l-popolazzjoni qed tixjieħ ħadd fisser li se jkollna bżonn ħafna iktar ħaddiema li jaħdmu f'dan il-qasam tal-volontarjat imma rridu aħna naċċertaw li dejjem ikollna esperti li ħajjieħdu ħsieb l-anzjani, nis anzjani u dawn se jkollhom bżonn jagħtuhom għajnuna aħna nappoġġaw il-kompromessi u forsi tajjeb li naraw kif nistaw nħarsu lejn is-snin eh, bċertu tema nħarsu lejhom f'daqqa. Jena ma naħsibx li għanna natu attenzjoni l problema waħda biss waqt sena waħda biss. U importanti li eh, is-sena, per eżempju, di sena sena dwar eh, li n-nis jixieħu l-imma li jibqaw attivi, sajjeb li nifukaw ukoll fuq xogħol tal- mm, u l-ħidmiet volontarji. Jena naħseb li il-moviment liberu tal-ħaddi ma se jizdiet meta in-nies ikunu lesti u iktar preparati li jivvjaġġaw u jmorru lejn pajjiżi oħrajn sabiex jagħmlu dan ix-xogħol volontarju. Grazzi. Grazzi ħafna. Nixtieq nirringrazzjakom jekk ma fadalx tal-bit tal-mikrofonu mela permetti li naddi l-mikrofonu l-lura l-rapporter tana. Grazzi ħafna sinjura fil-qosor, żewġ kummenti dwar il- passaport fuq il-ħiliet tafu li dan il-passaport huwa inkluż fil-kompromess u aħna nixtiequ ninkludu l-kompetenzi formali u informali il-kumment li jien għamilt dwar emendi 39 u 40 kienu li speċjalment fuq fl-emenda 40 pala parti mill dan il-passaport se jkun hemm il-biċċa dwar il-volont xol volontarju. Ġifiri l-kontri, naqbel ma li għanna nlaqaw snin, senjura senjora Jakinsari għal dan u dwar u taħt is-sena ta' nis li xieħu li jibqaw attivi m'ħafna inizjattivi pal per eżempju Comenius u Europe for Citizens li jistow jifukaw fuq nis u il-volontarjat. Ġifiri tajab li nkomplu għahna nibnu anka meta t-spicċa s-sena. Grazzi li l-kolħat. Grazzi ħafna għalek eh, sinjuri nistow nivvotaw fuq l-emendi ta' kompromess għada stess u il-kumitat u kol kolt eh, ħajkun jista jikonsidra xolna. Għalek issa nistaw naddu għal punt numru 6 tal-agenda tagħna. Program tal-Unjoni Ewropea l-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni, rapporter Sinjura Jutta Steinruck, l-ideja li kolna skambju ta' femijiet ma' numru ta' mistidnin li mhux eh, ma' nas għadhom ma' waslux għalhekk nistgħu nieqf u għal ftit minuti ħallibek nippermettu l-kellima kollha jaslu. Grazzi. Si chacun veut bien rejoindre euh, sa... Għalek kullħat jista jihu postu għalli euh, nerġaw nibdew aħna Bien, si nous invités veulent għallek nixtieq nistidinkom ħalli tuħdu postkom nistgħu nibdew aħna bil-smiħta. Il s-sagġi dans ce qed nitkellmu dwar pakkett eh, enormi qed nitkellmu dwar il-ftehim annwali għal perspettivi finanzjarji. test eh, importanti li l-Kumitat tana responsabli għalih. Changement social e l-innovazzjon. U għadan, u nix nirringrazzja li Stein Ruk, et nitkelmu dwar il-programm tal-Unjoni Ewropea l-Bidla Soċjali u l-Innovazzjoni. U eh, kull mistieden tana se jkollu ftit żmien eh, għalhekk irressa eh, l-importanza tal-wol tal-organizzazzjoni. Eh, rapporter, nixtiqna dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, nixtiq ringrazzjak, Senjura President, l-ewwel nixtieq nirringrazzjak għal din l-opportunità li kollna dan is-smih żgħir u sabiex nisimgħu mill-partijiet interessati fuq dan is-suġġett nixtieq nilqhom hawnhekk fostna u jiena ninstab ċerta li fl-iskampju ta' fehmiet li se jkollna aħna war nofsinhar se nisimgħu informazzjoni li tkun se tkun informazzjoni ta' ċertu valur importanti informazzjoni li nistgħu daħluha fir-rapport li qed inħej. Diġà tkellimt darbtejn mar-rapport ma' Shadows u mm, naħseb li diġarna xilna nidentifikaw punti u fuq dawn il-punti mm, li nistaw naqblu u fejn nistaw u kon naraw li nistaw intajbu għam laffariet. Etniħu gost li jett irna naqbel ma shadows fuq għat ta' punti mm, Kemm il-darba rajtu l-abbozz u dak li għannis nes il-valur mizjut ġifiri l-amalgamaw it-tlet programmi inkluż RS u il mikrofinanziment pers li hawnhekk qed nitkellmu dwar tliet programmi differenti bi tliet għanijiet differenti. Nista' nifhem jiena li l-Kummissjoni tixtieq tissimplifika xogħla u tixtieq ehm, tnaqqas il-piżijiet amministrattivi Madana kollu aħna mannix innaqsu l-velur mizju ta' ċittadini Ewropej Qatt m'għandna ninsaw dan il-punt u għandi xi dubi fuq it-titlu. Il-Kummissjoni qed tiddefinixxi jiddefinixxi l-affarijiet bħala programm għas l-bidla soċjali u l-innovazzjoni. Imma l-bidla soċjali xi tfisser għax eh, il-bidla tista' tfisser iktar drittijiet soċjali, iktar Ewropa soċjali. Imma dan it-titlu jista' jfisser it-tnaqqis ta' drittijiet tal-ħaddiema u naqis ta' dawn id-drittijiet għalhekk forsi għandna bżonn ngħidu favur il-progress soċjali u l-proposta tal-Kommissjoni fija wkoll xi punti li huma vagi, hemm ħafna affarijiet li mhumiex tangibbli u bekk il-Kummissjoni għad għandha ħafna lokal manuvrar fuq kif dawn il-programmi se jiġu implementati għalhekk jiena nixtieq nara iktar dettalji speċifiċi fuq dan il-programm u kif se jiġi infassal dwar il-ġlida kontra l-faqar li kollna kondizjoni taħjar ta' xogħol u kif ukoll l-inklużjoni soċjali fil-fema tiegħi hemm ħafna iktar li jisirrid isir qed nitkellem ukoll dwar li ninkludu l-imsieħba soċjali l-NGOs dejjem meta jasal iż-żmien li l-implementaw il-programm naħseb li dawn jaqdu parti ċentrali jew għandhom jaqdu parti importanti u ċentrali nixtieq nitlob lil partijiet interessati meta dawna jiġu biex jagħmlu l-kummenti tagħhom sabiex jikkummentaw fuq u ma xie jaħsbu dwar dawn il-kummenti li jena għadni kif famil tiġifir dwar l-amalgamazzjoni ta' tlet programmi fejn qed jaraw li se jkun hemm xi valur miżjud forsi nistgħu aħna nsiru iktar orri fawnek nkunu nafu iktar dan is suġġett jena ninseb ċerta li jafnu ħafna iktar minni dwar dan is suġġett u nisma nisma' huma xi jaħsbu dwar dawn din l-amalgamazzjoni tal-tlet programmi u forsi għandi xi fis-sossijiet li se nagħmilhom lill-Kummissjoni iktar tard. Għalek, l ewwel qabel kollox nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Connie Reuter, il-President tal-Pjattaforma Soċjali U barra l-progress tista inti titkellem dwar l-istruttura u koll tal-pjattaforma soċjali. Grazzi ħafna għall-istedina, skużani tal-li wasalt start jena. Forsi l-isfont Ġermanisti għaj wasal għal dan. Il-Oilers u programmi dawn huma programmi fuq livell Ewropew rajna li kellhom suċċess dawn ikkontribwixxew fil-ġlieda kontra l-inugwaljanza, il-faqar, diskużjoni soċjali u sabiex nagħtu speċjalment tal-progress eh, din xi ħaġa għandna nikkonsidrawha għandna nagħtu appoġġ eh, b'saħħtu lill organizzazzjonijiet li qed jaħdmu f'dan il-qasam għax mod ġenerali illum fuq livell Ewropew se nitkellmu dar lan ta' dialogu soċjali u dialogu in ġenerali dialogu sabi ħafna imma għanna bżon napoġġaw u għanna napoġġaw lil dawk l-organizzazzjonijiet li fuq livelli lokali reġjonali u Ewropew qed u dan ix-xogħol u dawn qed isegwu ħidwiet li mhumiex eh, segwiti minn organizzazzjonijiet pubbliċi jew organizzazzjonijiet partikolari minn tal-pjattaforma soċjali. Għanna 45 network, aħna għanna dawn il-networks li huma pjattaforma bħal per eżempju AGU jew l-Anti-Poverty Network, COFASI, l-organizzazzjoni tiegħi solida, dawk li għandhom xaqsmu mal-diskriminazzjoni, dawk li jġildu kontra l-faqar u l-esklużjoni, soċjali u jena naħseb li għanna u dan huwa interessanti ħafna għal dan il-qasam ħafna organizzazzjonijiet li jiformu s-servizzi għax minnajr il-pubbliku, servizzi soċjali ma nistawx aħna niksbu l-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020. Is-slajdi missjek jogħġbok. Bob Dylan fl-1965 kanta u għalli li żminijiet qed jinbidlu għadhom qed jinbidlu u Issa trattat ta' Lisbona, mux trattat id-driċ jgħat jiġi negozjat nixtieq netkellem dwar Lisbona u nixtieq fakarkom ukoll dwar il-miri tal-Ewropa 2020. U xi kultant aħna nieħdu l-impressjoni mill-NGO soċjali li tajjeb li nagħmlu pereżempju riabilitazzjoni tal-Ewropa 2020 għax dawk li jaqblu mal-Ewropa 2020 iva impenjati, jitkellmu dwar dan il-programm imma eh, qed nitkellmu dwar konsoldazzjoni fiskali u finanzjarji l-aktar u għalek sabiex nifmu lan ta' dan il-program u din il-ħidma tajjeb li infakkar l-anijiet tal-Europa 2020. Mandiġ bżon jena xoċellem f'din l-awla li nfakkarkom dwar l-effetti soċjali tal-krizi u il-mizuri differenti ta' usrita imma nix iva illa la għanna bżonnom dawn il-programmi sabiex eh, aħna innaqsu l inigwaljanza il-Kummissjoni naħseb f'Novembru fil-Kumitat Empli tkellmen dwar iċ-ċifri għax qed nitkellmu aħna nisimaw ħafna dwar ċifri u dwar l-ingwaslanza li għada fl-Europa mux bis fl dawk il-pajizi li pajiz sandom miżuri ta' austerita imponuti. Imma jekk nlaqgħuhom dawn li tlet programmi, jekk aħna mbagħad mhux se naħdmu nisħu fuq il-kwalità, u jekk mela forsi dawn l-affarijiet jistgħu jiġu diskussi imma jekk aħna se ndajfu l-affarijiet jekk dawn it-tlieta jkunu eh, flimkien ma nafux jekk dan ħaj ikun ir-riżultat mela mhux nkunu ma favur. Aħna li nistgħu naraw mill-proposta li għandna qudiemna nistgħu ngħidu li għandna bżonn regola mentazzjoni finanzjarja bi bażi soda li saħħaħ il-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar. Għalhekk aħna rridu noħorġu bi priorità speċifika l-promozzjoni ta' ħarsin soċjali, inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar u li nisseparaw eh, dawn il-prioritajiet mill-priorità fuq il-impjeg. Min jgħid li l-impjeg l-aħjar mod imma naf li Eh, li rritu ikun hemm livell indaqsa l kulħadd u dan sejjen u eh, l-NGOs jafu kemm eh, il-ġlieda waħda diffiċli li jenu dawk li qegħdin qiegħda jieġu jitlu fis-suq ta' xogħol u kif aħna nagħmlu li il-programmi vokazzjonali ta' taħriġ għandhom bżonn jinxuma miżuri addizzjonali. Il-kliem social policy Dawn huma kelmtejn ġeneriċi m'hemmx biss ir-riskju li dan jiġi tradott fi lingwiġi differenti imma mhux dejjem ċar xirridu nfissru bi social policy għalhekk għandna preferenza għal social policy section and inclusion, inklużjoni u protezzjoni soċjali. Aħna u koll nilqaw u se nisqu fuq dan il-punt li l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili se jkunu involuti fil-programm matul dan il-programm kollu kemmu. Nixtieq jiena namel plet ehm, proposti konkreti slajd li miss nixtiequ li jkollna priorità speċifika fuq il-promozzjoni tal-ħarsin soċjali l-inklużjoni l ġlieda kontra l-faqar eh, separata eh, mill-priorità fuq l-impjieg il għalat ngħidhom dawn l-affarijiet għax aħna nafu li hemm 120 miljun persuna li qegħdin friskju ta' faqar. Aħna nafu x'inhuma l-għanijiet tal-istrateġija 2020 u ftit matilu aħna f'din l-awla il-qajna ukoll l-ISF li identifikat l-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra il-faqar bħala wieħed mill-erba l għanijiet tematiċi u li se jkun hemm 20% ta' dan il-font li se jintefa' għal dan il-għan. Sajd li miss. It-tieni punt kif diġà tilkom aħna nishtiqu li l klim ġeneriċi social policy minn flok dawn ikollna protezzjoni soċjali u inklużjoni soċjali u ġrida kontra l-faqar għax eh, social policy vaga. U forsi hemm bżonn ukoll kien hemm kwestjoni li hawn dawn l-affarijiet x'ħan nitilfu dejjem hemm ir-riskju li se nitilfu ma forsi għandna nfakrukom li b'mod partikolari il-progress il-predeċessur dan il-programm predeċessur dawn użaw dan il-lingwaċ għallek il-għala ma nistawx aħna nużaw dan fil-dan il-program progress, tillet punt il-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u għawna għandi kollega ħdejja minn trade unions u l-tqajna fl-ofsenar <coughs> l-lum u d-dim il-bini ta' Justus Lipsus biex ikun hemm il koordinazzjoni kontra l-miżuri ta' austerità u aħna mhux qegħdin f'kompetizzjoni mal-NGOs u l-unions naħseb hemm komplementarità u ta' mis-sens li naqsu is-sem fil-programm tal-imsieħba soċjali u għalhekk jiena ninsisti fuq l-ħtieġa li ninvolvu l-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet, l-NGO soċjali għaliex għala u importanti dan U importanti li niksbu tmexxija tajba l-programm li jkollna talim reċiproku u li niksbu progress fuq dak li nifmu mill-innovazzjoni soċjali. Għanna l-impressjoni li għanna ħafna termini ġeneriċi li jintużaw speċjalment fil-rigward l-innovazzjoni soċjali, tidher bħala xi ħaġa fantastika, smajt dwar dan l-ewwel darba fl-1986 fi Franza u għadna t-ninnovaw. Iżda l-problemi u l-partikolarità tal-NGO soċjali Kull jum qed jagħmlu innovazzjoni. Iżda rridu nkunu ċara, ċari fejn ħanamlu differenza fi rigward l-innovazzjoni soċjali, l-ekonomija soċjali, l-negozji soċjali, dan huwa kollu lingwaġġ li jinsa fid-dokumenti u testi tal-Kummissjoni. U għalhekk aħna ħarqana biex permezz ta' dan il-kontribut konna iktar kjarifika. Iżda l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili għandhom bżonn appoġġ finanzjarju, iva għandhom bżonn fondi u il-fondi għal CSOs mish karità għandha x'taqsam mal eh, bini ta' kapaċitajiet ġodda biex ittina l-possibilitajiet biex nagħmlu affarijiet li morru li lil minn amministrazzjoni biex nagħmlu iktar għall-integrazzjoni biex nġildu kontra diskriminazzjoni u biex ikonna dan ir-rwol soċjali bħala NGO soċjali. U l-aħħar iżda mhux l-inqas ikun konformi mal l-artiklu 11 ħafna drabi jkun minsi ta' trattat fuq dialogu ċivili U għal dak li nixtiequ naraw huwa li niksbu regolament finanzjarju sot li penja l-Unjoni Ewropea li jkun hemm tisħiħ ta' protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali u l-ġlida kontra l-faqar. U għalhekk aħna batna lista ta' proposti dettaljati għall-emendi fuq il-programm tal-Unjoni Ewropea għall bidla soċjali u l-innovazzjoni soċjali li tkun mill-2014 sa' 2020 għaliex jekk hemm żmien bidla wasal iż-żmien issa li nagħmlu progress biex niġildu l-esklużjoni, l-faqar u nintegraw il-xogħol u l-kwalità tax-xogħol. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Ehm, merci. Grazzi ħafna. Rimarka ġenerali, malajr forsi nistgħu nidħlu iktar fid-dettall iktar tard kif il-programm Progress eh, mexa l qoddim u kemm minna progress fih. Qabel ma nidħlu fiktar dettall nixtieq ngħaddi l-kelma issa lill-kellim fuq Jures, il-programm liħor. Dik Grazzi, Signora President, Signora Dana Kratagall. Grazzi ħafna tal-istadina biex nieħdu l-kelma fuq dawn il-kustjonijiet. Minna nistaqsux ser ikun il-valur miżjud għal din il-proposta. Fiħdan il-qafas multi annuali finanzjarju inna nistennu biex ikonna iktar tarif fuq dan nista sissa għadna vejni xid-dettalji kollha. Għalhekk mhux nifmu eżattament xinu l-approċċ li qed jittieħed, iżda bajna mistaġba dwar l-użu tal-innovazzjoni soċjali bħala terminu hawnhekk. Qed nippruvaw nifmu eżattament ċem wara din it-terminu xirridu nfissru eżattament U fil-fatt waħda mill-affarijiet li għamilna bħal EUTC EUTUC huwa li natu lejn xinu l-kontenut tal-innovazzjoni soċjali stess. Kenna ħafna dibattiti fl-istess ħin li kienu għedin isaħħu. Dibattiti fost l-speċjalisti, per eżempju, fost l-akademiċi u koll. U flaqqa reċenti bejn l-ITUC u l-Bank Ċentrali Ewropew kien hemm dibattitu fuq il-mudell soċjali Ewropew u hemm kajna u s-serdu nifokaw iktar fuq dan id-dibattitu. u ta' bilħaq madwar l-Ewropa qed ikonna jiem apposta ta' mafkar għal dawn il-punti biex nkun nistgħu nifhmu x'inhuma l-valuri tagħna ngħidu nhom fiċ-ċar naraw x'budget hemm disponibbli għal programmi differenti li jridu jitwettqu fih dan l-Unjoni Ewropea bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea propju dan il-programmi. Nixtieq nitkellem iktar mod speċifiku fuq il-programmi stess Hemm kwistjoni oħra li għandha x'taqsam mal-prinċipju tal-partenarjati. U l-sħubijiet msaħħa. U ser ikun hemm ukoll kodiċi ta' mġiba madana kollu sissa għanda m'għandniex sħobija ċara li twaqfet minkejja li l-sħobijiet l-imsieħba soċjali huma msemmija fih, fortunatament. Dan huwa punt li rridu nindirizzaw, rridu nipproponu dawn l-affarijiet ukoll. U mbagħad fir-rigward jures b'mod partikolari, għan punti li rridu r resku u nisħu. kelli l-unur l-fortuna fil-karriera tiegħi fil-modi li nsegwi il-programmi mill-1989 fil-rigward Euros u l-Kummissjoni Ewropea diġa kienet eh, proponiet uffiċċji apposta għall-imprizi u mill-bidunet taħna tlabna li jkun hemm punti ta' kuntatt apposta għall-impigi. Bekk kien ikonna network kbir ta' jures fejn ikun hemm punti ta' kuntatt tal-organizzazzjonijiet soċjali u mbagħad ikonna sħubiji transkonfinali fuq livell transnazzjonali. Issa mor iktar minn hekk Barra minn hekk kien hemm il-partijiet soċjali bil-servizzi tal-impjigi fuq livell reġjonali. Mhux ħanoqgħod ngħidilkom l-istorja kollha kif żvolġiet, nistgħu nidħlu fuq dan iktar fid-diskussjoni iktar il-qudiem, iżda minnaħa tal-Parlament u min-naħa ta' din ir-riżoluzzjoni kien hemm mxejna lura bħal granġ flok il-qoddim fir rigward ir-rwol tal-imsieħba soċjali u għalhekk irridu nagħmlu xi ħaġa aktar fuq il-livell tal-imsieħba soċjali fir-rigward il juras anke fir-rigward ir-rikonoxximent tal-isħobijiet stess. Fil-proposta ġenerali li issir Jures mhix żewġ networks, netwerk Ewropew u ieħor transkonfinali, għandna proposta li hija tajba ħafna. Li skonta fil-ġejjeni l-ISF, il-Fond Soċjali u bl-ewwel priorità li jkun hemm promozzjoni tal-impjiegi u l-mobilità ser jara li jkun hemm tisħiħ tal-azzjonijiet tal-servizzi pubbliċi, ta' posting u anke tal-imsieħba tal-soċjetà ċivili bil-Jures. U għalhekk dan is-servizz ta' sħobijiet ħajkun imdaħħal fil-Fond Soċjali Ewropew li isf imbagħad ħajkun hemm laqat ta' segwitu b'sem iktar automatiku għal dawn il-laqat u il kunsillieri eh, u trade unionists jistaw jihdu sem, jistaw ikollhom konsulenza fuq level kollettiv u anke individwali mill-1994 propju din il-possibilità anke fir rigward sigurtà soċjali, il-drittijiet tal-ħaddiema, drittijiet tal-organizzazzjonijiet u drittijiet tal-ħaddiema li ċaqalqu minn posta liħor fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dawn huma fost il-prioritajiet tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 li nsaħħu l-mobilità tal-ħaddiema. Imbagħad hemm l-aspett ta' Jures fil-din il-proposta. Din il proposta Dan il proposta hija li jkun hemm iktar koordinazzjoni fuq il-livell Ewropew hija importanti ħafna, hemm id-dati, x'inhu l-ħsibijiet tal-Kummissjoni u anki database ta' informazzjoni, database anki fuq il-kundizzjonijiet tax-xogħol, tal-postijiet tax-xogħol, it-taħriġ u t-talim tul il-ħajja, il-konsulenti jekk min sejr żballem 500 minnhom fil-fatt, Iżda allura fejn sejrin żmerġ l-affarijiet? l-affarijiet mhux qed jaħdmu fir-rigward ir-rabta li hemm bejn iż-żewġ aspetti li semmejt. Iżda fir-rigward juris jider li hemm xi ħaġa li rridu nifmu impliċita fil-programm u qed naraw li l-allokazzjonijiet finanzjarji mhux biżejjed. Skont il-budget li għandna bħalissa fil-linja budgetarja annwali li ġiet ivvotata b'mod speċifika kull sena minnaħa tal-Parlament, Din ser tintuża kollha kemmi għal koordinazzjoni Ewropea li semmejt fil-qafas ta' dan il-programm u hekk l-affarijiet mhux ser jimxu sew. U għalhekk mhux inaċċettabbli iktar u iktar għaliex illum il-ġurnata mill-attivitajiet li ġew preżentati mill-trade unions u mill-partit soċjali qed jiġu mċaħda fil-qafas tal-kumitati ta' eżaminazzjonijiet mill ġdid minħabba nuqqas ta' fondi. U għalhekk dan huwa punt interrogativ importanti ħafna li rridu naħsbu dwaru u rridu li jkun hemm kjarifika propju fuqu. U aħna kontra wkoll li n-netwerk ta' Jures kollu u dak jinkludi dak li hemm fil-Fond Soċjali Ewropew imur kontri ħansi aħna rridu li jerġa' jiddaħħal fiħdan dan il-programm Fid-dawl ta' diskussjonijiet internet tagħna aħna nippreferu li programm Jures kollu jiddaħħal fil-qafas tal-Fond Soċjali Ewropew. Imbagħad ovvjament iva rridu nagħmlu mekkaniżmi għaliex nafu li l-Fond Soċjali Ewropew ma jistax jiffinanzja l-proġetti Ewropej minnu nfusu, iżda dawn huma dettalji tekniċi u fuq il livell politiku aktar importanti li nsibu soluzzjonijiet. Għalhekk din hija problema ewlenija li nixtiequ nresqu u għalina din ir-rwol li għandu jures fil-subijiet transkonfinali huwa importanti ħafna. Mhux bess hemm l-uffiċċji ta' punti ta' kuntatt iżda hemm ukoll il- l-imsieħba soċjali. Għavel il-revizjoni ta' Jures fl-2002 xaġa speċifika kienet tasħiħ ta' dialogu soċjali li ressaqna d-dim l-ewwel qabel kollox. Għalhekk dan għadu punt ewlieni li aħna rridu nkomplu nsaħħu fil-qafas tar relazzjonijiet transkonfinali propju mas servizzi pubbliċi tal-impjiegi, tal-posting tal-ħaddiema. Il-network Jures jedem aktar miftuħa servizzi privati ta' posting u meta naraw il-test ta' din il-proposta t ngħidu servizzi ta' posting u mhux servizzi pubbliċi u privati. U għalhekk importanti li ngħidu li huma servizzi pubbliċi u mhux privati. Diġà rajna eh, taħdidit sħaħ u protesti minħabba li ma kienx hemm biżejjed kontrolli jew biżejjed Eh, mira ta' dawn l-entitajiet privati. Għalhekk dawn huma l-punti nixtaq nirrasqilkom sissa. Ovvjament naqbel ma' Sur Reuter fuq il-programm Progress jekk naħdu nagħmlu rendu kont ta' kif intuża l-programm Progress sissa u nista' nfakkarkom li Progress huwa isu taħlita ta' linji budgetari differenti tal-politika soċjali Ewropea, rajna li aħna trade unions kanna konna aktar naċċettaw l-opportunitajiet indaqs, it-taħriġ jew l-edukazzjoni. Għandaq stejn nara li l-kollega għandu l-istess dubji bħali, u għalhekk nixtiequ nixħtu iktar dawl fuq dan il-punt kun aħjar. Fir-rigward it-tielet aspett huwa importanti bl-istess mod iżda l-kollega ħisa aktar fuq dan, aħna nridu naraw jekk hemm xrabta fir-rigward dak li qed jiġi allokat bħala fondi strutturali. Tistgħu lu Jespers, tistgħu lu Jeremy, hemm ħafna smijiet għalih iżda huwa mikrofinanzjament tal-mikroimprizi. Iżda skont l-esperti konna titkellmu dwar sistemi kemm xejn eh, komplikati żejjed u dettaljati u f'dan il-każ ikun aħjar li nkunu nistgħu nieħdu semmaħna wkoll. L-iktar ħaġa importanti hija li noħolqu punt ta' kuntat bejn it-tlet aspetti kollha li semmejt. Iżda nixtieq inkolli iktar informazzjoni propju fuq dan. Grazzi, il-President. Biex nagħlqu s-sena dil-kelma l-sur Daniels Rosal il-Kunsell tal-Networks Ewropej ta' mikrofinanzi, mikrofinanzjament u imprenditorija soċjali. Din hija proposta tal-Kummissjoni, proposta ta' marketing kif qed insejħilha jien, ta' negozjar. U issa nadir kelma lek l-mistiden tagħna li ħosem ħajħu post sur Molinar li ma jistax ikun fostna llum. Skużawni, il-kollega ma setax jiġex kellu riħ u għalli biex nġu minn floku fl-10 ta' dolodu, għalek ma kellix bizzejt ħin biex investi. Biex nkompli ma l-kollega tijaj, nishti najt li aħna għatizibur ruħna fil-proposta, għedin msemmin, ma nistax ma nsemmix il-komplementarità bejn tliet aspetti li semma kollega, iżda fir-rigward il-mikrofinanzjamenti u l-imprenditorija soċjali aħna ħdimna mal-Kummissjoni u aħna sodisfatti fuq dawn il-punti. L-ewwel nett aħna nilqaw l-impatt potenzjali fuq it-kattir tal-impjiegi li jista' jkollu dan il-programm. Iva qed nitkellmu dwar impjiegi brotot alternattivi jew impiegar għal jew inkella imprenditorija fuq tul il-ħajja jew fuq medda twila ta' żmien iżda nkunu nindirizzaw il-bżonniet ta' nies li sabu f'sitwazzjoni mwera fejn jew ikunu mġela li jaħdmu għarrasom rashom minħabba m'hemmx alternattivi jew jistgħu jkunu prendituri ibridi li jistgħu jaħdmu bħala impjegati b'ċertu mod iżda jkollhom attività komplementari mal-ġen. Jew jkollhom imprenditori alternattivi li jkollhom jużaw mezzi oħrajn biex jaqalaw l-ħobza tagħhom ta' kuljum permezz ta' l-imprenditorija jew inkella xi jaħdmu rasom. Il-programm propost jindirizza żewġ kwistjonijiet li aħna mħasbin dwarhom. L-ewwel nett minnaħa hemm kwistjoni tal-aċċess għal finanzi li fil-każ tal-imprenditorija jew min jaħdem rasom hija importanti ħafna. Iżda jien nixtieq nisħaq li din mhix l-unika fattur li jista' jwassal għas-suċċess ta' xaħat jew impriża li taħdem għal rasa Finanzi iva huma importanti, iżda l-opportunitajiet tal-aċċess fis-suq, l-arfin, mentoring, coaching, aċċess għal servizzi oħrajn huma importanti wkoll. Fuq l-aċċess għal finanzi b'mod speċifiku aħna naħsbu li dan ikompli bażikament mal-linja li tnediet mill-Kummissjoni bil- finanzjamenti ta' Progress u ta' Jures biex ikun hemm finanzjament aktar sot u sostenibbli għall imprendituri u meta ngħid imprendituri mhux qed nitkellem eh, fl-arja dawn huma nies li ġej minn gruppi vulnerabbli u qed ikollhom il-problemi. U hawn nixtieq insit il-fatt ukoll li apparti l-aċċess għal finanzi dawn għandhom bżonn iktar servizzi li jistgħu jkunu ta' coaching, ta' mentoring, <coughs> jew servizzi ta' tisħiħ ta' negozju li mhux bil forsu huma irmedji eh, fi rigward il-fornituri ta' mikrofinanzi iżda huma importanti biex dawn ikollhom suċċess u biex ilaħqu mal-ħajja biex jibqgħu ikampaw għaliex inkella jekk tibda b'inizjattiva u b'negozju llum u mbagħad għada ma tlaħħaqx ma' self enormi li ġibt il-bieraħ ħatfalli minnum għall-għada u għalhekk ridu lajnuna u ma jistawx ikkampaw jekk ma jkollhomx appoġġ addizzjonali. Għalhekk nixtieq nisħaq billi nsaħħaħ s sinerġiji u l-koordinazzjoni mal-mekkaniżmi eżistenti bil-Fond Soċjali Ewropew u anke fuq il livell nazzjonali biex nizguraw li kwalinkwa imprenditur ġdid ikollu mhux biss l-aċċess għal finanzi iżda mod parallel jista' jkollu aċċess għal servizzi ta' poċ li jippermettu li l-imprenditorija tibda l-ewwel u biex imbagħad tkun tista' t-kampa. U dan huwa importanti anki jekk fil-proposta nsibu impenn jew rekwiżit għal kwalinkwa eh, fornitur ta' mikrofinanzi biex jikkolabora mill-qrib mal-fornituri ta' dawn is-servizzi. Aħna nixtiequ xorta waħda li jsir aktar biex niżguraw li dan iseħ. Meta nitkellem fisem in netwerk Ewropew tal-mikrofinanzi, qed nitkellem dwar nis differenti minn NGOs, NGOs fuq naħa, bankijiet fuq naħa l-oħra, korporattivi differenti u istituzzjoni bankarji oħrajn. U għalhekk miex qed jitkellem dwar grupp organizzat iżda hemm ħafna aspetti differenti. Il-punt komuni huwa li qed jaħdmu ma' gruppi vulnerabbli lkoll li mhumiex moqdija mis servizzi konvenzjonali bankari minħabba records, minħabba esperjenza, eccetera. U għalhekk aħna nilqaw din l-aċċess il-ġdid għax mhux biss jipprovdi iktar linja ta' fondi sostenibbli fuq medda twila ta' żmien, apparti l-faċilitajiet eżistenti ta' mikrofinanzi, iżda tisħaq ukoll fuq il-kwistjoni ta' iktar kapaċitajiet għal min ikun fornitur ta' mikrofinanzi. Inna nħamp u għal dan għal bosta żmien u kien hemm dawn l-affarijiet fis-seħ permezz ta' strumenti differenti qabel iżda aħna xtaqna li jsir aktar fuq dan. U raġuni għal dan biex ikun hemm kapaċitajiet differenti għal importanti huwa għaliex minnaħa qed naraw iktar talba għal dawn it-tip ta' finanzi għal attivitajiet ġodda. U minnaħa l-oħra min qed nitkellem eh, fismu mhux ser jirnexxilu jkampa xi ħaħdmu għal għaxar snin bħala massimu u ma jkunux mamra biex ikun jistaw il-laħqu ma din zida kbira fil-domanda. U għalhekk dan huwa punt kritiku fl-opinjoni tagħna. Nixtieq nżid ukoll li l-istrumenti proposti għandhom il-vantaġġ addizzjonali fl-opinjoni tagħna u aħna dan indirizzajnieh bis-saħħa għaliex aħna rridu ġestjoni aħjar. Sissa kellna tliet jew erba' diġis biex nitkellmu magħhom fuq il-mikrofinanzi fuq livell ta' kummissjoni u aħna rridu punt ta' kuntatt waħdini fejn aħna nistgħu nindirizzaw il-finanzjamenti, il-kapaċitajiet, is-sistemi ta' negozji, ta' appoġġ f'post wieħed. Ma nafx jekk jekk naqdu l-aċċess ta' dawn l-affarijiet ma' żewġ partijiet l-oħra tal-programmi xi ħaġa mixtieqa minn perspettiva aktar globali iżda aħna nħossbsu li s sinerġiju huma importanti u nilqgħu il-fatt li dan huwa parti minn programm ikbar. Għaliex lajja finanzi, lajja kwistjoni soċjali, iżda kwistjoni fin-nofs ta' dawn it-tnejn. U għalhekk irridu nkunu parti minn xaġa ikbar biex bekk ikun hemm sinerġiji li jagħtu l-frott. Issa nixtieq nitkellem dwar xi ħaġa dwar dawn is-servizzi ta' kumpanjament sekondarji li huma importanti għall-imprenditori u anke għall-imprenditori ġodda b'mod ġenerali. Aħna nasbu li jista' jsir ħafna aktar biex niżguraw li jkun hemm kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet ta' mikrofinanzi u s-servizzi ta' għajnuna negozji. Dan li tisir fuq il-livell nazzjonali, dan ġi indirizzat mill-kollega iżda rridu nagħmlu aktar fuq dan il-qasam. U l-għajnuna fuq il-livell Ewropew tista' tgħin propju f'din id-direzzjoni. Fl-aħħar nishtiq insemmi fuq il-komplementaritajiet tal-imprizi soċjali u l-mikrofinanzi. L-imprizi soċjali huma kunċett kemm xejn ġdid u rridu nkomplu naħdmu fuq dan ir-rigward. Aħna nħossu li l-fornituri ta' mikrofinanzi ma jistawx jitqisu bħala entitajiet soċjali fihom infushom qed jaħdmu mhux f'istituzzjonijiet iżda forma ta' suq u għalhekk jistgħu jitqisu bħala mudell jew bħala servizz ta' imprenditorija, iżda ma jistgħux jitqisu bħala mezz biex eh, sostnu l-finanzi għal ġejjieni. Jistgħu jitħarsu bħala idea, jistgħu jsiru iktar qudiem impriża soċjali iżda jrid ikun hemm il-kanal u proċeduri xirqa li jittieħdu. Il-kwistjonijiet l-oħra tal istituzzjonijiet mikro, ta' mikrofinanzi jekk ikunu mamra biżejjed vera, maħsuba biex jaħdmu mal-imprenditori u mhux mas-servizzi jew istituzzjonijiet, u għalhekk aħjar inżommu l-affarijiet separati. Mill-perspettiva tagħna aħna rridu nkomplu nappoġġaw il-mikrofinanzi u l-bidla soċjali u l-aċċess għal programmi għaliex qed nittrattaw żewġ kwistjonijiet li jenna nitolbu għalihom għal bosta snin biex ikonna eh, sors ta' finanzjament ta' jew mikrofinanzjament ta' appoġġ biex jippermetti li jkun hemm impriżi ġodda u tkattir ta' pigi ġodda fil-ġejjieni fl-Ewropa. U jkollna miżuri ta' kapaċitajiet ġodda biex bekk ikunu iktar fuq sisin soda u biex nkun nistgħu nlaħqu ma' l-isfidi fil-ġejjieni. Għanna u koll ċerti dettalji oħra, per fuq il-budget, propost naħseb hemm 4 miljoni dedikati Amount is supposed to be leveraged up to 84 million Million eh, facility. Menin minnom huma edin dedikati eh, eh, għal dan dan il-fdan il-rigward. Dawn huma fondi li duru hemm 8 miljuni allokati fuq l-istituzzjonijiet U meta nikkonsidraw li 50 istituzzjoni huma eh, qed jiġu appoġġjati aħna naraw li dak l-ammont mhuwiex biżejt. U dan xort għadu żmien bikri biex naraw id-dettalji. Issa il-mira ta' 50.000 microloan u għaw koll importanti u dan dinja mira pjuttost eh, eh, modesta għax qed nitkellmu fuq żieda ta' 10% minn dak li għandna bħalissa Naħseb nistgħu għandna wisa biex nkunu iktar ambizjużi għax qed nifinanzjaw dak settur qed nagħtu l-fondi lin-negozjanti. Ġeneralment aħna nixtieq nikkonsidraw li minn huma kif huma il-workings aħna li hemm aħna kontenti b'dil proposta nagħtuha merħba u minnaħa tagħna minn perspettiva tagħna qiegħda twieġeb għal ħtiġijiet tal-intrapreneurs. Grazzi ħafna. Merci, je vais donc maintenant euh, ouvrir le débat et je donne d'abord la parole. Grazzi niftaħ diskussjoni. Nibda mis-sinjura Xartija u mbagħad il-kellim wara. Grazzi, Signor President, u grazzi ħafna li rapporter u grazzi tal-organizzazzjoni ta' dan is-smieħ u grazzi li semiħ tal-itana tal-rapporter tal-liġi bil-analizi tijaw. Issa jena mux seniġi l-ura fuq il-fat il-krizi isfurzatna biex nkunu iżjed effettivi meta niġu għal-mod kif aħna naħdmu fuq il-parti il parti tal programmi li jmissima l-ewwel mistoqsija li nixtieq impoġġi lil mistiedna tagħna għandax x'taqsam ma' lanijiet il-miri tagħna x'inhuma. Kulħadd preżenti għaw jaqbel mal-miri politiċi msemmijin hawnhekk jiġifieri l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol fuq naħa waħda u l-ġlida kontra l faqqar fuq in-naħa l-oħra. Nistgħu nkunu ċari dwar dan għax allura mdinnu wassalni għat-tieni mistoqsija li għandi nagħmel, ċjoe. Issa intom kollha għettu illi għandu għandha tkun sħobija soċjali mhux biss għandat għandha tkun imsemmija. Allura kemm għandna marru l-bot biex, aħna naslu għal e, sħobija e, soċjali, naħseb li nkunu ċari ħafna fuq dan. Għanna mod kif nistgħu naħdmu għamlek fil-Parlament Ewropew imma stati membri u koll għandhom il-metodi tagħhom kif għandhom jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Kemm irridu nidħlu fid-dettall jekk nidħlu fiż-żejjed nistgħu noħolqu ostakli għanna bżonn forsi iktar flessibilta, sempliciment qed impoġġi mistoqsija jiena. Unbat it tielet mistoqsija li nixtieq impoġġilkom. Għanna bżon u distinzjoni ċara bejn il-metodu u għalija sħobija soċjalija e, eh, metodu ta' ħidma xi ħaġa li manda tkun normali, naturali. Imma lan xinu eżatt hawnhekk u wkoll forsi illi namlu daw il-proġetti għax apparti mill forsi il-battalja li jkollna fuq il-fuguri huwa estremament importanti li konna l-proġetti u npoġġuhom fil-prattika allura x-metodu ħannużaw f'dak li għandu xasamat l-attivitajiet tagħna ma' proġetti. <clears throat> Hemm punt ieħor naħseb li ma tajniex kasu biżejjed il-kwistjoni tat-taħriġ f'da kollu. Il-preparazzjoni it-taħriġ fi strutturi differenti biex nasiguraw ruħna li nistgħu niċċaqal u nimxu lejn e, e, globalizzazzjoni sħiħa. Mbagħad l-aħħar mistoqsija lilkom il-koll li intom ma semmejtux f'din l-istrateġija ġdida aħna nixtieq naraw miżuri ħajħallu impatt. X'tip ta' miżuri taħsbu nistgħu nużaw li jistgħu jintużaw f'dan is-sens? <clears throat> kif nistaw nivvalutaw dil istrateġija paragunata ma l-istrateġija Europa 2020 il-kellim li jmiss. Għandi mistoqsija waħda lill-esperti fuq innaħa waħda naqbel ma dawk li qalu li dinja ħaġa sabiħa ħafna isem sabiħ dir dali għanna tibdil soċjali u innovazzjoni, pero nixtieq illi da kollu naraħ taħt l-istess umbrella Naħseb qed ikollna wis innovazzjoni u inqas ċar fl-istess ħin x'tip ta' innovazzjoni, forsi li għandna inqas riżorsi għal dal-programmi minn qatt qabel. Forsi jkun huwa minnu il-riżorsi mhumiex daqshekk żgħar jien ngħidu hekk. Pereżempju għal faċilità mikrofinanzjarja anka xaħat semma l-Eures għandu jgħat taħt umbrella oħra li jkun fl-umbrella tal-ISF. Ma nix daqseg zgura li din nix laħjar soluzzjoni. Issa eh, tipi differenti ta' programmi u tipi oħra ta' programmi għandu ħafna attenti għal dan. Dan u l-komment. Issa mistoqsijatija għandax taqsam samma l-faċilità tal-mikrofinanzjament. Sa' kem nista' nara, sa' fejn nista' nara jien bil-programm tal-bid fil-bidu, Da huwa żviluppat mod differenti skont il-pajjiżi. Allura jina naħseb li forsi ikun taħtieġa wkoll jew meħtieġ li b'xi mod nimxu l-qoddim dan daw ir-regolamenti biex namluha namlu iktar aċċessibbli għal għal klijenti potenzjali. <clears throat> għadin fuq il-livell ta' informazzjoni li huwa differenti skont l-istorja tal-faċilità ta' mikrofinanzjament ta' kull pajjiż li kont tkun fih. Allora, tajjeb li nitkellmu fuq risorsi jekk mhux biżejjed jew le, mingħajr ma nitkellmu fuq ir-regolamenti. Qed nitkellmu fuq l-element ta' taħriġ mhux li Iġifiri, da mux bissa l-istituzzjonijiet infusom imma jkun taħtiġa li aħna nagħmlu l-programmi ta' taħriġ għal nexti insaqsi kif taraħda l-aspett tal-faċilità ta' mikrofinanzjament. L-aspett ta' ċirkolazzjoni kif ħanimxu l-qoddim u nixtieq insemmi tip wieħed verament innovattiv eh, li huwa li għandu x'jaqsam ma mikrofinanzjament, qed nitkellem fuq pjattaforma fejn eh, l-entrepreneurs eh, u l-istituzzjoni jistgħu jirċievu eh, self ta' flus għall-innovazzjoni. U dan mhuwiex aċċessibbli il-ġewwa mill-Unjoni Ewropea. Jiġifieri intom Kemm tistgħu timmaġinaw dan it-tip ta' mikrofinanzjament li jista' jgħin fl-iżvilupp tal-faċilità ta' mikrofinanzjament il-ġewwa mill-Unjoni Ewropea, ġewwa l-Unjoni Ewropea ġifieri. Grazzi ħafna. Merci. Moi, ma tarx si dava għolloj rivi. Grazzi il-ħidma tiegħi li nuqot attenta ħafna fuq l alloċ u l-ħin miex xi ħidma sabiħa imma qed nibda ninkwieta. ġobkom eżis kellima e, tkellmu fil-qosol biex ma naqtalkomx il-kelma. Äh, ähm, beschränken die vor allen Dingen Fragen an. Grazzi, ħan nitkellem fil-qosor, għandi mistoqsija l-esperti tagħna. Is-Sunjura Steinbeck diġa spjegat illi bħala shadows aħna minna ħafna xogħol fuq dan. Hemm proposta minna ħata rapporter illi aħna ngħidu iva f'dan il-programm aħna rridu naraw il-prinċipju ta' sħobija li jkun rifless. Da jfissa l-Kommissjoni ma tkunx waħida biss ikolna ġestjoni fuq livell Ewropew u l-organizzazzjoni umbrella tal-gruppi illi huma li benefikaw mill-programm. Daw l-organizzazzjoni umbrella kollha ħajkunu ftip ta' kumitat li ħarsu l-implementazzjoni l-verifiki ta' daw il-programmi u jisegwu daw il-proċessi. U mar-rabta ma' dan ikunu f'pożizzjoni biex jaħdmu b'mod effettiv u dan ifisser li u xinu tkun xi tkun il-mira ta' dan il-programm ikollok il-komitat biex jakkumpanja l-proċess xi ħaġa bħal manna għal fondi oħra li tkun speċifika għal dan il-programm. Nixtieq nkun naf x'in il-pożizzjoni tiegħek kif tkun. It-tieni punt, pro kien hemm proposta mill-unions il l-jures għandu jimxi fl-ISF. Ma nafx kem niftika, kem nifima sew din għax kemm f'dak għandu xaqsama pjattaformi u sħubiji transkonfinali l-Jures, ix-xogħol tal-Jures huwa verament xi ħaġa Ewropea u u rina li qed jaħdem fuq livell Ewropew. It-tielet punt fuq ir-riserva. Aħna ħallejna r-riserva fuq il-livell oli għavolja di aktarx del waqt eh, titnizzel f'dak għandu xaqsam ma finanzi qed nitkellmu fuq eh, seba snin u rridu li l-Kummissjoni tkun tista' twettaq dan. Jiena interessata fuq il-mistoqsija dwar kemm il-sejrin il-bot f'daw l-isħubiji u kemm ħajaqblu daw mal-ideja tagħna illi fej kun hemm proġetti pilota li jitniedu l-aħjar prattiċi fuq livell nazzjonali għandhom jgħaddu permezz tal-ISF. Iġfi jiġifieri kollu proġett li ġu implementati imma fl-IS, fil-regolament tal-ISF għana inħallu l-possibilità għal daw biex jitkomplew fuq livell iktar wiesa. L-idea hi li konna strumenti li għamluha possibli għalina biex natu tweġiba, per eżempju, meta nidħlu fi krizi, meta ma kunix nistgħu ngħidu e, x'ħaj jisir fil-futur u di xi ħaġa forsi l-Kummissjoni tkun tista' issegwi dak li nkunu qegħdin qedna. Il-kellim li jmiss ħan nitkellem fil-qosor ħafna għax xuħut minn mistoqsijiet kelli nagħmel diġà issemmew. Diġà tkellimna fuq il-partiċipazzjoni u l-partiċipanti f'Ostiċ il-soċjetà ċivili u l-mistoqsija hija viċin ta' dawk li tkellmu qabli. L-idea ta'kom kif nistgħu din nagħmlu b'mod effettiv it-mistoqsija tiegħi dwar il-mikrofinanzjament u intrapreneurship eh, soċjali. Id-differenza bej tnejn di diġa għaddejna minna fid diskussjoni hemm idejat differ, differenzi kbar kif intom tistarawhom di differenza bej tnej u taħseb li huma komplementari li jis jew naħsbu li jridu niffaċċjawhom għax forsi jifixklu l-xurxin u l-użu ta' mekanizmi differenti. tkellimtu kol fuq il-building capacity tal profedituri tal-mikrofinanzjament. Tista' tgħidli li ma waħda hi, imma nemmen li jridu nħarsu lejn il-capacity building għal għal eh, dawk li kollhom bżonnhom. Tkellimtu kol fuq il-50,000 eh, microloans u inti għandek il-possibilità biex nibdlu x'bidliet inti għati proponi u għaliex. Madame Karim Madeli, pi Monsieur Boulon, Madame Deli. Eh, Il-kalima li miss, Signora Dali, grazzi Signora President, l-ewel, grazzi l-rapporter għax-xogħol li għamilna upstream għal dan fil-qosor ħafna l-ewwel Jena naqbel ma li UTC illi mux normali ħafna l evaluazzjoni jisiru għanna ma 300 paġina bl-Inglis ta' evalwazzjoni u għadba l-evaluazzjoni tal-programmi l-oħra u dan u diffiċli ħafna meta nitru għal biex namlu x-xoltana. It-tieni, naqbel mal-pjattaforma soċjali meta ngħidu li hija ma ninsawx il-faqar illa li l-impjegi anzi eħel eh, impiegi mhux dejjem ikun strument biex niġġieldu kontra il-faqar hemm strumenti oħra li għandna nużaw. <clears throat> Jien nixtieq inkun naf x'tifmu intom eh, x'tifmu intom b'innovazzjoni soċjali fuq ix irridu għandna eh, niffukaw il għaliex illum il-ġurnata kulħadd jitkellem fuq innovazzjoni soċjali biex inridu nfissru biha. Umbat, mistoqsi oħra, għanna edin nitkelmu fuq eh, mikrofinanzjament, eccetera, imma daqijat fit-test qed nitkellmu fuq social entrepreneurship. X'iri x'nifissru biha din Per esin, entom taħmu fuq dawn kwistjonijiet. Nistani għafawnek, hawnhekk dawn kienu diġà tliet mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Is-Sur Grazzi signora President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kelima tal-lum kif kol is Steinbrück li qiegħda tmexxi dan ir-rapport u dan is-smieħ. Wara dak li jintqal, jina nemmel li l impiegi l-impjegi mhumiex l-uniku metodu biex aħna naslu għallan anijiet xin 2020 u jina naqbel bisħiħu ukoll li sinerġiji oħra li nistgħu nużaw meta niġu biex niffaċċjaw kwistjonijiet ta' impjiegi per pereżempju djar, bżonn ta' djar, ecc. Kwistjonijiet soċjali meta nħarsu li jisħobija s soċjetà ċivili, l-NGOs, ecc. Il-kelima li għanna qoddimna jemnu u jemnu illi aħna miexin fit tajba u kif jaħsbu li aħna għanna eh, nifacċjaw id-diskussjoniet ma daw l-imsirba kollha. Meta nħassu li l-budget jina għandi xejra ngħid mod li jina naqbel mal ma setup li għanna bħalissa forsi et nifukaw fuq nistgħu nifukaw fuq l impiegi fuq livell lokali u mhux nifukaw ħafna fuq il-mobilità li għalija jidir li li hija iktar importanti meta niġu għal kwistjoni transkonfinali. Imma mbagħad di l-importanti li aħna ikonna ċess għall impjieg fl-ewwel post. l smi su dawk joħol u l-impjiegi dawn huma li li daħlu l-iktar nies, l-iktar ħaddiema, paradossikament ma tantx huma f'pożizzjoni li jkollhom aċċess għal mikrofinanzjament meta aħna nħarsu lejn l-innovazzjoni, ħaġa li aħna ma definejniex mod ċar ħafna. <clears throat> Forsi nistgħu nispiċċaw billi nippruvaw niddefinixxu x'inhu eh, negozju responsabbli. Imma għandna bżonn nikkonsidraw l-eżitu ekonomiku ta' attività kummerċjali u dan ukoll jitlob vokazzjoni soċjali. Allura forsi nistgħu nieħdu wkoll din il-pożizzjoni. Xi nistkellmu fuq il-fużjoni imma naħseb għanna nitkellmu fuq gruppar mill-ġdid għal daw it-tipi ta' għajnuna fost daw il-programmi. Per eżempju, jekk inħarsu lej x'namlu fuq il-konverġenza soċjali tal-one-stop shop, naħseb illi <clears throat> di għandha diħat tkun importanti meta aħna niżviluppaw il-mobilità ta' suq uniku. Imbagħad fl-aħħar xi ftit mistoqsijiet oħra. Meta nitkellmu fuq rievalwazzjoni, Kif tasbu nistgħu nassiguraw ruħna li konna evalwazzjoni ta' mikrofinanzjament? Għanna bżon nigradwaw il-diversi metodi. Allora taħsbu li l-evalwazzjoni kif sessiru l-axar punti għaj, skont il-kellim. Għavolja di dependi fuq il-Kumitat tal-Budget rridu narawx x'fondi li għadhom ma ġewx allokati li mhux qed jintużaw. U kif natu dan ir-rapport ma nistawx nipproponu illi il-fondi ta' koeżjoni li ma ntużawx e, għandhom jiġu diretti lejn proġetti biex jizidu l-impjiegi. Grazzi rapporter, xtaqt li tiġi lura issa or mela il-rapporter. Iva, grazzi ħafna. Emmat ta' mistoqsijiet li ġew mitfuħajn l-inna. Et nitkellem fuq dak li għadna kif id-diskutejna sissa. Għandi xi mistoqsijiet fuq il-kwistjoni ta' diskriminazzjoni u l-egwaljanza għal Connie Reuter issa di miex palissa għaddejja miex qabel kienet taħdem xtaħseb fuq il-fat li di qabel kienet koperta minn program differenti dal-lodu konna din nasbu illi dinja xaġa li ma nix ninjoraw it-tini mistoqsija għal Connie Reuter għal darbohra kien hemm xi progress illi jissa madux jeżisti u x'punti importanti eh, ma daħlux li u li m'għandniex nitilfu fil-programm il-ġdid li sur solsa f'dak li għandu x'jaqsam mal mal-programm soċjali tal intraprizaj aħna din ħasru li programm ġdid x'taħsbu illi għandhom ikunu tal-bitta tal-programm il għaliex il-proposta tal-Komissjoni hija vaga ħafna hekk. Allura x'taħsbu li għandhom ikunu il-credit lines realistiċi jew l-appropriate biex nkunu jistgħu nagħmlu proposti dwar dan insomma, grazzi ħafna. Nissuġġerixxi qed tgħid il-President li aħna nkomplu b'mod bil-kontra issa. Allura nibda billi nagħti l-kelma l-ewwel kelim għal xi minuti. Mela, dwar il-regolament, huwa definitivament kwistjoni kbira fil-mikrofinanzjament in għasta regolament armonizzazzjoni fost l-organizzazzjoni differenti fl-istati differenti tal-Unjoni, status differenti, ecc. Għandek ministeri differenti, xuħut u ma meċxija kemm minn ministeri differenti, jew mill-banek ċentrali, ecc. Jew forsi hemm vakum. Jew Ġifri, aħna rridu li kollna regolamentazzjoni u dan huwa pass il-qoddim u dan iżid l-effettività tal-organizzazzjoni biex hekk ikunu wkoll ikun hemm regolament armonizzat biex bekk jagħmel iktar possibbli għalihom biex anka jisibu self u mikrofinanzjament. U naraw ukoll li ma prodotti għandhom jiddistribjuti jew le. Il-regolament dejjem huwa hija kwistjoni daqsxejn delikata għax ma rridux noqtlu l-innovazzjoni. Imma l-menu armonizzazzjoni għandu jgħin u dinja waħda mill-ostakli li għanna fl-implementazzjoni ta' das settur. Dak li għandu xaqsam ma' daw l-inizjattivi ġodda li għaddejjin peer-to-peer funding aħna naraw da bħala l-futur imma għadu ma wasalx. U għadi fi pjuttost diffiċli biex najdu għahna biex nġibru flimkien, podġu flimkien proġett potenzjali ma għad kbir ta' dawk li għatu l-fondi, l-funders kbar, jista' jkollok dawn imma ma nafux kif impoġġu dal-biċċit kollha u naqduhom flimkien. Nafu li jistgħu jsiru ma ma wasalniex di opportunità li għandna segbu u nikkonsidraw kol bħala parti mill agenda tal-innovazzjoni soċjali. Sempliċment irridu nippruvaw. Imma nafu li dan il-co-funding żgur li ħajjejn u jagħmilha possibbli biex aħna mbagħad inwiġbu għal ħtiġijiet li għandhom dawn l-entrepreneurs. In terms of the steering committee uh, that could be formed to, to manage the program from our perspective.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 Bazzikament hemm tliet idejat prinċipali nixtieq nindirizza l intraprenditora tal-mikrofinanzi xi ħaġa differenti, nixtieq nitkellem dwar il-finanzjament ta' idejiet żgħar jew intraprizi eżistent u mbagħad il-finanzjament ta' organizzazzjoni ġodda, ġifieri niskellmu dwar il- Nis mbagħad uh, liħor organizzazzjonijiet persuna b'ideja tajba L-ewwel tista' tmur għal eh, istituzzjoni tal-mikrofinanzjament imbagħad meta l-idea tikber mbagħad dan jista' jagħti il-mandat għall-istituzzjoni għax il-kapaċità tkun żgħira wis sabiex tkopri xi ħadd li għandha idejat eh, ikbar. Naħseb li dan jista' jkun il-punt ta' tlum għalek il-mikrofinanzjament jista dana jiffinanzja l-intraprenditorjat u organizzazzjoni zaħra. ma meta l-ħagġa tikbar imbatt dana ħajja barra mill-mandat dwar l-intraprenditorjat soċjali firri jiġifieri dan u kunċa ġdita lina u kol. Imma aħna tal-opinjoni li nindirizzaw kwistjonijiet soċjali permezz tal intraprenditorja xaħġa eh, xi ħaġa sabiħa. U ehm, iva, ehm, ħafna mezzi differenti diffiċli li inti tpoġġihom taħt eh, Mm, ħaġa waħda jiena ta' ħidimt fuq l-AG mal-NGO iva dejjem konat qed naħsbu fuq il-liħ differenti u tibta nis nies fil-organizzazzjoni ta' spiss ħasbu fuq li niġġeneraw ir-riżorsi tagħna permezz ta' xi tibsa servizzi li stajna aħna nikkommerċjalizzaw u aħna mbagħad waqajna taħt l-idejja tal-intraprenditorija eh, mhux forsi tikbika imma taħt id-dinamika u dan eh, jista' jirrikjedi forsi riżorsi finanzjarji li llum il-ġurnata mhumiex disponibbli. Jekk jiena pereżempju mur bank li qed jipprova jiffinanza mekkaniżmu sabiex jindirizza l-impatt soċjali ta' fondi ta' investiment fi pereżempju zvilup eh, ta' tfal jew edukazzjoni fejn qed jinvestu, diffiċli li naraw fejn l-affarijiet jibdew imma dina xi ħaġa li organizzazzjoni tista' forsi tikkommerċjalizza lis settur finanzjarji sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw kwistjoni soċjali sabiex eh, dawn jaraw li ma' impatt inti se jkollok. Imma somma nagħti ħafna d ta' hawnhekk u naħseb li dawn huma somma li fejn tista' inti tiżviluppa ideja differenti dina xi ħaġa ġdida ma ma jfissirx li manni aħna niprovawa. Mbagħad jek naħseb lura iva l-mikrofinanzjament iva kena xaġa ġida. Kien riskju, eja nagħtu lil dawk li mandom <laughs> kredenzjali bankari eh, self, ġifri, tinkanet innovazzjoni ma tiħu iż-żmim. Dwar tibdiliet li aħna ħas namlu, kif diġa għettilkom. il-bini ta' kapacitajiet Aħna t-nazbu li dan jista' jkun ħafna jekk aħna nixtiequ nifuka fuq 50 organizzazzjoni fuq 15 fuq seba' snin. Iva, man xed najt li għanna pjaw l-affarijiet imma għanna nkunu iktar ambizjuzi, specialment peress li dawn il-fondi jistaw dawn nerġaw nħarġu bjaw kull seba snin, un bat kienem il kussijoni dwar l-intraprenditorjat imprenditorija soċjali skont il-femmit tagħna ma nafux aħna imma qed inħossu li hemm eh, iva possibilità li niżviluppaw imma mhux neċessarjament xogħolna dwar l-evalwazzjoni iva diffiċli ħafna li nevalwaw l-impatt ta' programmi ta' mikrofinanzjament kont naħdem fuq dawn l-affarijiet fil-passat imma tliet kwistjonijiet li faċli li nkejluhom jiġifieri kemm eh, l-intapriża qed jinħol u kemm l-impjieg qed jinħoloq u mbagħad jekk dan huwa sostenibbli u l naraw min huwa wara dawn l-intrapriżi u dawk l-impjieg u l-kategoriji li dawn jaħdmu taħtom. Grazzi ħafna, grazzi tajt il-President mill-ETUC il-kellim ma li immiss. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet differenti li tqajmu. Diffiċli li jinwieġeb għal kull mistoqsija f'dan il- perjodu limitat. ħafna l-ek se nifoka fuq tlet punti. Id-definizzjoni tal sħubija tal ta' innovazzjoni soċjali, sħubija l-ores Mela, innovazzjoni soċjali kif ħan definixxuha? Nafu x'marridux, marridux li nimxu lura, nieħdu pass lura, jkun hemm xi tmermir tal-mudell soċjali Ewropew, imma nafu x'irridu wkoll ovvjament, pereżempju. Rabta mal- kondizjonalità soċjali u l-innovazzjoni soċjali jena tkellimt dwar il-cross compliance makroekonomika u il-politika ta' koezjoni u ħana nixtiequ li jkun hemm kondizjonalità soċjali jew inkella cross compliance li kollhom x'jaqsmu mal-leġislazzjoni soċjali li diġà għandna fis-seħħ u aħna nixtiequ li jkollna l-implementazzjoni ta' dawn il-programmi ħalli bekk nkunu nistgħu nimplementaw l-eġenda soċjali hemm nisem ħafna li qed jinsewa din l-aġenda kif ukoll l-aġenda fuq il-politika soċjali. Għalhekk jiena naħseb li nixtiequ li jkun hemm korenza fuq kollox, jiġifieri korenza bejn dan il-programm u programmi oħrajn. budgets oħrajn u proġetti oħrajn li jeżistu fl-Unjoni Ewropea jagħmlu parti mill-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna qed nitolbu sabiex ikun hemm approċċ ta' ħafna direzzjonijiet fuq din il-politika soċjali imma għanna nerġaw nifukaw l-affarijiet aħna ferm kontenti li għanna l-forum fil-Parlament Ewropew fejn nistgħu nagħmluhom dawn l-affarijiet u flete u se u kol qed nippruvaw nerġgħu imbidlu d-dibattitu nifukaw fuq affarijiet oħra, narranġaw naqra l-prioritajiet, imma jekk ma noqogħdux attenti ħan nispiċċaw aħna billi kollna diskussjonijiet li tant huma varjati li laqas ikun hemm bażi komuni bejnietno u um, sensu bawa diffiċli ħafna li naraw xiridu nfissru dwar is-sħubija u l-ETUC um, u jiffoka ħafna fuq dan dwar l-inklużjoni, l-inklużjoni soċjali Din l-inklużjoni mhux biss niżbuha permezz ta' impjiegi xogħol, imma ovvjament l-impjieg eh, kruċjali ħafna hawnhekk taħt l-inklużjoni soċjali. Imma dana jista' jurina jekk inti m'għandekx impjieg fis-soċjetà ma tkunx involut 100% jew inkluż fis-soċjetà kif diġà smajna qabel aħna ma nixtiqux hekk li, eh, li l-impiegi ikunu impiegi bi kondizjonijiet ħżina, anzi jek nġildu kontra l-impiegi li jgħatu salarji vera baxxi per eżempju jew li l-kondizjonijiet ikunu ħżina aħna qed niġġieldu kontra l-esklużjoni soċjali u l-marġinalizzazzjoni ukoll għallek għan bażiku tal-Istrateġija Ewropa 2020 kien li naqsu n-numru ta' nies foqra u ovvjament li nżidu il-ġit u prosperità. Sħubija kunċett tajjeb ħafna kien hemm iva dan il-kunċett ta' sħubija bejn il-Kummissjoni l istati Membri. Aħna meta nitkellmu dwar partnership l sħubija dak li nixtiequ nfissru li ninkludu s-soċjetà ċivili li jipparteċipaw, jipparteċipaw imma skont regoli mm, kont regoli ċari u um, tanċibli Aħna nixxu li konna definizzjoni ċara bi prattiki ċari li jkunu l-istess tal kull stat membru u aħna qed nitolbu wkoll li konna definizzjoni ċara tal-wol ta' kull imsieħeb, inkluż l-organizzazzjonijiet li qed jirrappreżentaw is-soċjetà eh, ċivili, speċjalment l-NGOs u dwar il-politika tal-impjeg u d-dialogu soċjali fuq il-livelli kollha l-ka persuni li għandhom il-kompetenza huma l-imsieħba soċjali. Nixtiju nisqu fuq dan il-punt għax sfortunatament li msieħba soċjali ta' spiss ikunu esklużi minn dan il-proċess jitħallew barra kif ukoll eh, nistgħu ngħidu l-istess għall organizzazzjoni ta' trade unions u dan huwa simili ħafna għal dak li qed jiġi għal miżuri ta' austerità minħabba l-kriżi qed naraw li qed jintilfu l-impjiegi rajna ġdar reċentament il-Belġu tispiċċa inti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 et tistrasferixxi impjiegi minn pajjiż għal ieħor, imma l-kumpanija mbagħad tibbenifika mill-fondi tal-Unjoni Ewropea biex tagħmel dan it-trasferiment. Dan huwa inaċċettabbli, mhux aċċettabbli ċej. Għalhekk aħna rridu nas l-affarijiet niddefendu il-mudell Ewropew, rridu wkoll noqogħdu attenti u naċċertaw li kunċetti ġodda ma jiġux introdotti pal-modernizzar tas-sigurtà soċjali Dan li modernizzar jifisser bazikament il-tibdil tal-sistemi tal-pensjonijiet jew inkella li in, jinkatru l-età ta' irtirar jew li natu inqas eh, ħlasijiet. Għalek sabiex nikkonkludi sabiex nala, nixtieq nitkellem xi ħaġa li hija rilevanti għal Jures u l-kwissjoni ta' skubija kien hemm proposta li inti għamilt dwar kumitat tiġifieri xi tip ta' organizzazzjoni fejn dawn il-programmi kollha li qed jiġu diskussi jistgħu jiġu koordinati u għandna aħna mistoqsijiet dwar dawn ovvjament aħna ma kellniex sissa dan il-kumitat kien hemm kumitat informali li ma damx ħafna u l-NGOs u l-imsieħba soċjali ġew esklużi kompletament. Għalhekk fil-fema tagħna u dak li nażbu li huwa ħafna iktar fundamentali li konna kunċett iktar ċar tal-fondi strutturali u dwar euros forsi sabiex aħna nejn l sinjura Schroeder fid dubi tagħha forsi nistgħu naraw jowres u isħubi transkonfinali inklużi fil-fondi strutturali Ewropej. Jekk dana sejjen, ipatti għal tnaqis tal-wol tagħna u l-involviment tagħna bħala l-imsieba soċjali u dan ukoll jista' jistajjena um, insaħħu l-mobilità imma mobilità li tkun ġusta minħabba nuqqas tal-ħarsin tal-leġislazzjoni Ewropeja minħabba xi leġislazzjoni li għandha xtaqsam mal-mobilità tal-ħaddiema imma l-leġislazzjoni li għaddajfa dajfa ħafna nitkellem dwar direttiva fuq il-ħaddiema staġjonali kif ukoll imma kienx hemm applikazzjoni xi ta' xi direttiva li talbu trattament indaqs tal-ħaddiema ta' li qed naraw hawnhekk li s-suq tax-xogħol bażikament qed jiġi diregolat u qed naraw li d-drittijiet ta' dawk il-ħaddiema li jiċċaqalqu minn pajjiżi għalli ħor qed jiġu rispettati ħafna inqas u rajna l-provi imma li jista' jkollok mobilta eh, fuq ta' se Ores u rrit dan Is-Sur Reuter, grazzi ħafna se nipprova nżomm mal ħames minuti, nixtieq nirringrazzjakom għal dawn il-mistoqsijiet, naħseb li dan id-dibattitu mhux faċli. Għalfejn, il-parti l-iktar faċli Sinjora Bonċoki stalbet ġifieri dwar il-lanijiet. Eh, naħseb kulħadd se jkun favur kontra tnaqqis jew tneħħija tal-faqar kulħadd jitkellem dwaru dan imma naraw li il-programmi tal riforma nazjonali u l-inklużjoni tal-stati membri edin ħafna l-bot mill-mira ta' 20 miljon. Imma il-soċjetà tagħna mhux biss kwestjoni sa' sitwazzjoni tana eh, soċjali jew id-dialogu qed naraw diskrepanza bejn il-foqra u n nissunjuri vera qed tiżdied. Kull ma tridu tagħmlu tħarsu lejn ir-rapport tal-Kummissjoni fuq minn Ġittembru fuq l impiegu u l-iżviluppi soċjali, il-ċifri għeddin hemmhekk u l-ċifri vera qed juruna u maċċari. Għalhekk kif nistgħu nbidlu, kif nistgħu nużaw dan il programmu kif nistgħu dan nbidlu fi azzjoni u sabiex ikonna rizultati li huma taġġibli u il-parti l-diffiċli naħseb din il-mistoqsija mistoqsija li jinti saqsej fuq l-innovazzjoni soċjali. Nistess ħaġa minn se jitkellem kontra l-innovazzjoni, imma għalet nitkellmu dwar l-innovazzjoni soċjali, xinu għal l-isfond il għalet nitkellmu dwar l-intraprenditorija f'dawn l-aħħar 15-il sena ta' mill-inqas fil-Kommissjoni Ewropea aħna diskutajna dawn e, b'dawn il-klim fantastiċi employability, il flessigurta ġifiri il possibilta li wieħed jisib xogħol, il flessigurta imma x'inhi l-intenzjoni, x'inhi t-tifsira u kulli ngħid forsi jiena daqsxej bniedem fidil, imma e, kont daqsxej surpris meta rċevejt stedina mill-President tal-Kummissjoni Ewropea l-konferenza fuq l-innovazzjoni soċjali u jiena jinaqra test ġimatejn ilu dan kien dwar il-vettur vetturi elettriċi fi bliet Ġappuniżi imma forsi m'għandniex aħna l-istess kunċett ta' innovazzjoni soċjali. Mela, x'inhija din l-innovazzjoni? Hemm eh, ħdiġijiet soċjali, hemm l-impjieg, hemm l-isklużjoni, hemm eh, diskriminazzjoni, hemm migranti li mhux qed jimxu skont ir-regoli u mhux fil-kotba. U l-innovazzjoni soċjali ġifieri tfisser li nsibu tweġibiet tal-NGO soċjali u oħrajn flimkien mal-imsieħba soċjali sabiex nerġgħu niżviluppaw mill-ġdid perspettiva u l-parti tal-innovazzjoni li mhux ħanir nirrapetu l-affarijiet naraw xanna bżon illum. Rridu nkunu eżat ċari eżat fuq eh, l-intenzjonijiet, batem il-dinja ta' politiki soċjali li huma bbażati fuq eh, l-evidenza. Xi tfisser? Jiġifieri fil-passat ma konniex qed eh, nwettqu politika bbażata fuq l-evidenza, ma dawn l-affarijiet mm, qed naħsibhom biex mhux se ngħidhom. Għalhekk, mela, fuq xi semmi nimrweraw, niffukaw il-kwistjoni tal-prinċipju tal-sħubija. Forsi ma konċ ehm, ċar bizzejiet imma qed nitkellmu dwar dan il-prinċipju ta' sħubija, ġifieri dwar is-sħubija li tinkludi ovvjament il-imsieħba soċjali imma l-itturi wkoll tal-inklużjoni soċjali u l-programmi ta' inklużjoni soċjali, ġifieri nitkellmu dwar l-iżvilupp tal-programm, l-implementazzjoni qed nitkellmu dwar il-monitoraġġ u qed nitkellmu dwar l-evalwazzjoni. U l-eżempju diġà ingħata. Iva, ħafna mill-membri tagħna ħadu benefiċċju mill-programm Progress. X'kien il-benefiċċju? Ġifieri opportunità li jkun hemm networking, ħafna nies iltaqgħu u taħriċ tip ta' bini ta' kapaċitajiet għax aħna rridu naraw Eh, u fl-Europa hemm differenza ta' soċjetà ċivili fil-tramuntana nofsinhar punent il-vant. Ġifieri aħna rridu nsibu tweġibiet eh, nkunu innovattivi, forsi hemm min tkun inqas innovattiv imma dan kien importanti ħafna għalina fil-qasam tal-progress. Sur Steinberg u kol saqsa fuq dak li aħna nsaqsu fuq il-fat li eh, l-affert kontra diskriminazzjoni ħajja jitneħħaw mill-program Progress. Ma tantx aħna eh, kontenti għax il-kontra diskriminazzjoni u l-inklużjoni imġim id fit. Intkom votajtu hawnhekk fuq ir-rekomandazzjoni fuq l-inklużjoni attiva fuq tliet elementi fuq il-politiki fuq is-suq tax-xogħol, kif ukoll fuq id ħul minimu u fuq is-servizzi soċjali u inkludejtu ukoll b'mod partikolari li ma jkunx hemm diskriminazzjoni ta' dawk li għedin ġewwa jew barra suq tax-xogħol għax qegħdinna ħafna l-bot ukoll mill-prinċipju ta' salarju indaqs għall istess xogħol fuq l-istess l-istess post. Għalek rridu naraw kif ħan komplu, kif ħan iżviluppaw dan il-program sabiex ma nitilfux dak li kien il-valur mizjut ta' progress u namlu progress progress il-possibilità sabiex nibnu il-kapacità sabiex insibu tweġibiet għal tiġiet u rekwiziti soċjali. Nixtieq ukoll nitkellem fuq l-interpretatorija. Jekk intkom et um, tifhem din il-kelma kif jifmu għal franċiżi ġifiri li wieħed iwettaq xi ħaġa, ġifiri iva qed jippruvaw iwettqu xi ħaġa sabiex iwieġbu għal ħtiġijiet eh, soċjali. Imma jekk intkom qed titkellmu fuq livell kummerċjali u qed tgħidu li biss fil-negozju tistgħu sibu tweġibiet mela ħadd tiltaqgħu ma' problema x'aħna kif tafu qed tiġġieldu niġġieldu wkoll sabiex ikun hemm rikonoxximent ta' servizzi ta' interess ġenerali rwol partikolari li aħna naqdux dan il-qasam u nixtieq ngħid hawnhekk li ma tantx ħna kuntenti dwar dan il-punt. Kien hemm xi mistoqsijiet konkreti li saruli kif ukoll il-mistoqsija mill-Sinjora Schroeder dwar ir-riserva. Iva, nistgħu nikkonsidraw li fi seba' snin l-evoluzzjoni soċjali u l-iżvelop soċjali fl-Unjoni Ewropea jista' jkun li se jkollhom bżonn xi flessibilità soċjali sabiex isibu tweġibiet li huma innovattivi imma rridu naraw min se jmexxu l-affarijiet il-Kummissjoni jew inkella dan il-programm dan il-koordinazzjoni li jingħatilkom tagħhom huwa bażat fuq il-prinċipju ta' sħabija inkluż s soċjetà ċivili u l-imsieħba soċjali. Jekk iva mela irrid nistgħu nitkellmu dwar dawn l-affarijiet imbagħad hemm il-possibilità li jkun hemm innovazzjoni bidlaw sabiex insibu soluzzjonijiet konkreti għax iva dan il-programm dan il-programm għandu għanijiet naqblu magħhom u għalhekk irridu nkomplu d-dibattu li aħna bdejna llum. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec euh, ces... Enfin... Grazie ħafna. Għalkemm ħadna l-impressjoni li jisna vera marnex nix nitlu ħafna f'dan id-dibattitu għax wiss informazzjoni sejna biss il-iħ ta' il uċċata tal-affarijiet imma xorta waħda tajjeb li nkomplu bih dan id-dibattitu tajjeb li wkoll nieħdu eh, u namlu nħarġu bi opinjoni fuq il-programm tal-Kommissjoni iva hemm xi kwistjonijiet li għadhom pendenti hawnhekk u rridu nistudjaw ir-rabta bejn it-tlet programmi differenti. forsi rapporter jishtiq jerġ tishtiq terġa titkellem imma jekk jogħġbok eh, trid fil-qosor għax rridu nimxu għal punt li mis. Grazzi ħafna tajt is-Sinjura Rapporter, iva nixtieq nirringrazzja l daw kollha li tkellmu, l-esperti dawk li saqsew mistoqsijiet għax issa irnexxielna vera naraw fejn huma diffijiet fejn għandna bżonn niċċarraw nagħtu definizzjonijiet aħjar ta' xi affarijiet għalhekk il-ħidma futura tagħna ħad tkun iktar faċli l kustin eh, ta' prinċipju ta' sħubija iva għandna bżonn aħna niddefinixxu dan il-prinċipju kif ukoll ir-rwol li l-imsieħba soċjali u soċjetà ċivili għandhom x'jaqsmu x'jaqdu punti li kien importanti ħafna li kollna eh, simju separazzjoni bejn it-tlet eh, programmi Juris et Turina kemm dan huwa diffiċli u kemm l-effetti kollaterali jistgħu jkunu kbar jekk aħna nieħdu żbalji fil-distinzjoni bejn il-programmi differenti. Jien naħsibt li jures eh, forsi għandha bżonn tiġi inkluża hawnhekk fl-SF imma jekk iva ha' nitilfu uh, xi elementi importanti ta' jures, per eżempju l-isfobiji transkonfinali għax huma l-istati membri biss li jistgħu laħjar jajdu jgħidu ma' differenzi tagħhom u mbagħad fuq l-isfobiji transkonfinali inti għandek bżonn li kollok għanijiet komuni u jekk ma sibhomx mela dawn l-isħibi ta' spiss u uh, mbagħad jispiċċaw jebu. Uh, dawk li jaħdmu barra minn pajjiżhom għalhekk qed jaħdmu f'sitwazzjonijiet transkonfinali, jiġifieri diffiċli li ehm, tneħħi dan il-kunċett għax dan se jwassal għal problemi ta' komunikazzjoni bejn l-insieħba Grazzi ħafna, grazzi eh, lilkom għalek nistaw għalek nissuktaw bxolna u l-pass li mis sana fuq dan id-dossier. ħajkun ħajsir waqt il-laqa ta' marzu meta se nistudjaw ir-rapport ta' Sinjora Steiner. Għalhekk għalaqna dan il-punt fuq l-aġenda tagħna u nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss punt numru 7. Il-punt numru 7 fuq l-aġenda huwa skambju ta' femijiet li ser ikonna ma' numru ta' kelima differenti dwar il-Fond Soċjali Ewropew u t tneħħija tar-regolament numru 1081-2006. Naddi l-kelma l-ewwel ir-rapporter biex jintroduċi dan is-suġġett u jgħidilna x'inhu l-punti ewlenin li se nagħtu ħarsa lejhom. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja lill-esperti mistednin li ġew ikellmuna llum. Naf li l-koll, il-kollegi tiegħi il-koll huma interessati ħafna dwar l-iżviluppi tal-Fond Soċjali Ewropew u interessati ħafna nisimgħu mill-panel li stidinna llum. Merci, Madame la Présidente. Enf... Grazie ħafna, Signora President. L-iżvilupp tal-Fond Soċjali Ewropew huwa importanti ħafna u nistgħu naraw li d-dibattitu li kellna qabel tkellem ukoll dwar xi numru ta' programmi li huma rilevanti għal Fond Soċjali Ewropew, l-ISF. U dan juri li l-involviment soċjali u professjonali jew dan l-allokazzjoni ta' dan fil-soċjetà huma importanti ħafna lum il-ġurnata. L-ewwel punt li rridu naħsbu dwaru huwa kemm huwa effiċjenti l-Fond Soċjali Ewropew, kemm huwa effettiv u kemm irnexxinna nimplementaw il-proġetti fuq il-post. Xrabta nistgħu nisġu bejn il xoqa Ewropea għal koeżjoni soċjali u l-inklużjoni soċjali u li konna tkattir tal-impigi u kemm dan nistgħu wetquh ukoll fuq livelli l-iktar baxxi u biex nżidu l efficienza Punt importanti ieħor jekk inqisu il klawzula ta' transkonformità tal eh, li semmejna li tista' tkun utla ħafna. Huwa fil-fatt li sir ikun interessanti ħafna għalina li nisimgħu mill-ant l-esperti x'għandhom xi jgħidu dwar il-punt di vista tagħhom fuq l-impatt tal-miżuri. It-tielet punt li rridu niddiskutu hawnhekk huwa kif nistgħu nżidu l ħiliet Ewropej madwar il-forza tax-xogħol speċjalment dawk il-ħaddiema li qegħdin qiegħda, anke dawk li qegħdin li għandhom post tax-xogħol u kif bekk ħaniġġieldu kontra il-brain drain dawk li qegħdin jitilqu barra mill-Ewropa biex ifittxu post tax-xogħol, speċjalment dawk li huma l-iktar orrifa, dawk li għandhom l-iktar ħiliet. Għalhekk hemm bżonn li naħdmu moħħ miftuħ fuq dan l-affarijiet u nindirizzawhom il-koll. Iżda naħseb sta l-esperti issa li jieħdu l-kelma minnu fih biex bekk ikollna ħina dialogu. Grazzi. Is-Sinjura President, grazzi ħafna. L-ewwel nett nixtieq nadir kelma lill andreas Batel li huwa espert fil-affarijiet Ewropej u anki u espert fil-qasam ta' Berlin fil rigward l-impiegi u naf li jispjega aħjar minni dawn l-affarijiet l-inna. Grazzi tal-istadina, Signora President, xtaqt naddi xi kommenti minn ħadd il-perspettiva Ġermaniża. Xtaqt ngħidilkom xet nagħmlu bħalissa fil rigward il-Fond Soċjali Ewropew u fejn nixtiequ nimirħu. X'nixtiequ nirħu l-organizzazzjoni tiegħi hija l-Workers Welfare, il-Wolfgard fil-Ġermanja, hija assoċjazzjoni li tagħti ħarsa lejn organizzazzjonijiet oħra bħal pereżempju Caritas, iżda aħna nirrappreżentaw 1.5 miljun ħaddiema li huwa numru sostanzjali tal-ekonomija Ġermaniża. Jiena kontattiv fil-Fond Soċjali Ewropew għal dawn l-aħħar 15-il sena u għal dawn l-aħħar 10 snin ukoll kont qed naħdem fl-sezzjoni tal-pjanar. Issa inni ħames sitt snin nagħti ħarsa lejn kwistjonijiet aktar strateġiċi. Issa, is-sitwazzjoni fil-Ġermanja kif tidher bħalissa? Bħala probabbilment tafu li għandna 16 il-stat federali, lender, dawn għandhom l-istrateġija federali differenti u fuq livell federali għanna 61 program li qed naħdmu fuqhom f'setturi differenti. U l-Assoċjazzjoni tal-Benessri tal-Ħaddiema għandha program li nsejlħulu Tailwind li jimmira biex jiprofa joħloq sħubijiet skont regolament u skont il-leġizlazzjoni. Aħna tipprovaw resqu miżuri fir-rigward l izvilup tal-personal, fir-rigward il-promozzjoni tas-saħħa, il-prevenzjoni, tal-im l il-ħajja, iktar edukazzjoni fil-post tax-xogħol, kif ukoll il-kwistjoni ta' kif nistgħu konna strateġiji ta' reklutaġġ ta' ħaddiema biex bekk nqisu wkoll l-aspetti ta' pjanar tal-personal. L-utenti l-lenin huma dawk fil-qasam tal-kura tas-saħħa, nies b'diżabilità u oqsma simili oħra. L-isfond fil-Ġermanja huwa li l-ekonomija soċjali hija waħda mill-iktar oqsma ta' tkabbir fl-ekonomija, minn xalfejn ngħidilkom li l-bidla demografika laqtet fil-laħam il-ħaj il pajzi kollha u aħna qegħdin inqisu minn issa sal 2030 li jkun hemm fil-mija iktar nies jaħdmu fis-settur milli qed jaħdmu issa. Il-kwistjoni issa hija minn fejn se nġibu dawn in-nies. Mhux qegħdin nikbru bħala pajjiż u għalhekk m'hemmx l-opportunitajiet li naffru postijiet tax-xogħol lin nies oħrajn. Fl-istess ħin irridu nżommu lill-amministraturi u ħaddiem oħrajn fuq il-post ta' xogħol u mhux jitilfu x-xogħol jkunu qiegħda. Għalhekk huwa l-Ministeru tal-Impjiegi fil-Ġermanja li jgħad fl-iktar parti għolja tal-ġerarkija f'din l-istruttura u kif implementajna dan ix-xogħol. U dan jorbot mal-kwistjoni tal-sħubiji. Nużaw assistenza teknika mill-Fond Soċjali Ewropew, ikun hemm kariga ta' koordinazzjoni u dawn responsabbli li implementaw dan il-programmi. U mbagħad għandna grupp permanenti wkoll mhix kumitant ta' monitoraġġ iżda huwa kumitat permanenti komitat konġunt ġifiri bejn l-assoċjazzjonijiet kif ukoll l-awtoritajiet tal-istat. Dawn huma responsabbli wkoll għal programmi ta' monitoraġġ iktar milli evalwazzjoni nixtiequ li jkun hemm aspetti sostenibbli jekk kienux imdaħlin jew le. Sissa il-flejjes li ntużaw kienu b-16 biljun euro li kienu disponibli u dan il-programm kellu sitt talbiet u fil-fatt issa spiċċa għaliex użajna l-flejes kollha disponibbli. Il-proġett għadu għaddej sal-2014 134 proġett rnexxilhom jinbdow permessa dawn il flejes u għalhekk issa nixtieq ngħid xi ħaġa dwar x'sibna li kienet l-idea tajba għal fondi li jmiss għal-finanzjamenti l nis. L-ewwel nett irridu niċċaraw nifmu dwar Fond Soċjali Ewropew. Aħna nħossu li huwa punta kuntaġġ laboratorju fejn tista' eh, fejn jistgħu ifeġġu idejat ġodda u dik hija t-tifsira tagħna fl-attivitajiet tagħna bħala adattabilità, l-impjegi u l-ġlida kontra l-faqar. Aħna din id-direzzjoni li nixtiequ għal Fond Soċjali Ewropew ma nixtiequx li nużawh għal kwistjonijiet ewlenin jew attivitajiet li supposta jagħmel l-istat, xorta waħda iżda aħna rridu nagħmlu xi ħaġa fejn għandna l-opportunità li l lill-ħaddiema lura fuq il posta xol xogħol u lill-ħaddiema li għandhom xogħol biex iżommu x-xogħol tagħhom anke kem bidla demografika. Għalhekk l-idejat wara l-istrateġijiet u l-Unjoni Ewropea l-2020 li qalet ċaru tonċ huma huma affarijiet tajbin għalina għaliex dawn jitkellmu propju fuq dawn il-kustjonijiet li nitkellmu dwarhom. Tajna ħarsa wkoll lejn il-programm tal-riformi nazzjonali fil-Ġermanja u l-bira ħarċevejna wkoll aġġornament mill-Ministeru fil-Ġermanja dwar kif ser jimxu l-qoddim b'dan il-programm ta' riforma nazjonali. Sfortunatament ma rajniex il-prioritajiet li xtaqna, ma smajniex wis dwar il-tnaqqis tal-faqar, għansi iżommu ma' indikatur wieħed u qed jinjoraw l-oħrajn kollha sfortunatament. Minkejja dan kollu bħalissa qed nagħtu ħarsa wkoll lejn l-istrateġija tal-2020 fejn ser ikunu l-setturi ta' tkabbir u kif se nagħtu rendi kont għal bidla demografika. Xaġa importanti hija li nieħdu ħsieb l-anzjani u din xejn ġdid, nafu li demografija tal-Ewropa edha kull matmur tixjih u rridu nqisu dan. Iżda għani ieħor importanti huwa għallin iġildu l-faqar. Għalhekk il-Fond Soċjali Ewropew rrid kun ta' kontribut minimu dan huwa xaġa importanti u nħossu li tajba. Iżda dan rrid kun parti mill-Fond Soċjali Ewropew ma jistax jitħalla barra. Dawk fil-Kunsell Ewropew li jixtiequ jibdlu l-affarijiet, aħna nixtiequ li intom tirreżistuhom dawn il-xewqat. Issa fuq l-ekonomija diġa kien hemm ħafna punti li tqajmu propju fuq dan, aħna li ma nixtiequx naraw huwa li jkun hemm tnaqqis firigward rigward il-flejjes disponibbli jekk il-fatturi makroekonomiċi jħarbunna mill-kontroll tagħna jkunu sbilanċati speċjalment għaliex l-iktar li ħajbatu ma dawk zvantaġġati u dawk l-iktar vulnerabbli. Dikom eżempju, per eżempju programmi għal dawk li batu minn vizzi, jew dawk li għandhom mandom zdar fuq ras, saqqa fuq rasom, mandom batu għalix xaħat teleferridni minn idejh, għalek rridu nżommu f'moħna dawn il-gruppi svantagġati nfuka fuqhom. Ħedimna u koll fuq fuljet zaħir manwal fuq il-Fond Soċjali Ewropew għal-ġejjini għaliex naħsbu li mhux biżejjed li nifukaw biss fuq l-aspetti ekonomiċi u asmu l-fondi tal-ISF fuq fatturi ekonomiċi biss irridu nżommu f'moħħna wkoll il-faqar pereżempju. Semmejtu koll l-isħubi, din hija xi ħaġa li rridu natuha appoġġ urġenti minn ħatana, mhux biss hija meħtieġa l-imsieħba soċjali, iżda Aħna grati wkoll li l-NGOs, rappreżentanti tas soċjetà ċivili huma indirizzati wkoll hawnhekk. Dan huwa essenzjali għalina li xinkella mhux ser nkunu nistgħu nikkoperaw u bħalma qed qabel nisħubi u l-kooperazzjoni irridu jsiru fuq livell indaqs. Kulħadd irid jitkellem voċi fuq l-istess livell u mhux kulħadd ikollu kompeti minn fuq għall isfel u ħadd ma jkun jaff fejn irid jaħdem. Issa fil-Ġermanja kien hemm deċiżjonijiet mill-Gvern Federali u għat ma kenniex opportunità biex ikonna il-programmi ta' influenza tagħna u nsemmaw leħenna u għalhekk meta jiddaħħal il-programm ta' kodiċi ta' mġiba mill-Kummissjoni rridu naraw ser jiġri. Irridu naraw li dawn ir-regoli intu għom il-sustanza li ħaqqam. Irridu naraw li miklimna dwar fatti. Nittamaw li ma jkunx hemm xi dettalji żgħar li ma jkunux nistgħu nappoġġaw, aħna rridu nappoġġaw anke dettalji żgħar. Xi ħaġa oħra hija semplifikazzjoni fuq il-ġestjoni finanzjarja, fuq il-kwistjoni ta' somom Eh, ta' flejjes anke fir rigward il-finanzjament irridu nagħtu ħarsa lejn dawk il-pajjiżi li jsibuha diffiċli biex jimplementaw il-programmi. Irridu nagħmlu xi ħaġa biex ngħinuhom jimplementawhom. Importanti li nagħtu ħarsa lejn l-assistenza teknika wkoll dan huwa importanti jekk irridu nżidu l-kapaċitajiet tal-pajjiżi. Bekk irid ikollna l-opportunità, l-possibilità li nużaw il-flejjes u biex dan jaħdem irridu nbidlu regolament. Għalhekk Mhix qed nirreferu biss għal pajjiżi l-inqas żviluppati iżda anke l-raġuni Dan mhux il-każ bħalissa u rridu li dan jinbidel b'urġenza. Niħna tjafas u għalhekk nixtieq ngħid taqsira dwar dak li rridu. Hemm żewġ oqsma fejn irridu li jkunu koperti, waħda hija li l-bidla demografika. u mbagħad it-tnaqqis tal-faqar. Aħna naħsbu li rrid isir xi ħaġa mort urġenti fil-Ġermanja biex inqisu dawn il-fatturi, prioritarijiet ta' investimenti rridu jitqirħarsu minn ġdid, irridu nagħmlu xi ħaġa wkoll biex ngħinu dawk li għandhom impik diġà biex iżommu tal-imtol il-ħajja huwa importanti f'dan l-aspett u qed nitkellmu wkoll mal Ministeru tal-Impigu tal-Affarijiet Soċjali fuq livell federali fil-Ġermanja iżda għalissa jider li l-gvern ġermanis mhux qed mhux qed juża il-potenzjal kollu ta' dan il- ta' dan l-istrument, għalek forsi jem bżon ta' sinjal li jindbat l ġermania biex jem xaġa propju fuq dan. Grazie ħafna, Sur Bartis. Sur Aikjaten, Aikjaten, il-segretarju Ġermanis għall-affarijiet eh, ġenerali mill-reġun Patu Xorant fi Franza. Nadilu l-kelma l-10 minuti. Eh. Grazzi, Signora Ċer. għamel mill-aħjar tiegħi biex ngħidilkom xi ħaġa dwar ir-realtà ta' kuljum fil-ġestjoni ta' daw il-fondi tal-ISF fir-reġun tiegħi. Jien li ġej minn post fil-kampanja maqtuħ ħafna fatu xaħa il-dol ġestjoni tal-ISF li istitmesċa mill-Gvern ċentrali u di blajnuna tal-autoritajiet reġjonali u l-prefettorati. U s-segretarju, segretarja ġenerali. Rural benefici sur l'ensemble du... Din il-ġona rurali maqtuwa jtina ta' 5.4 biljun euro Mija 125.5 miljuni minn tant miljuni ta' għal Franza. Dan ir-reġjun <clears throat> huwa essenzjalment rurali. Ovvjament għandhom ċerti punti għoljin ħafna fil-produzzjoni bħal per eżempju l-konjak u prodotti eh, agroalimentari. Dan ir-reġjun għandu u bħal reġjun importanti oħra fi Franza ġew affettwati mill kriżi finanzjarja kien hemm hemm hemm waqfin sa mill-2011 u nistgħu naraw b'mod ġenerali li li jessef hija ta' importanza kruċjali fil-politika franċiża. Fil-kontrat jekk nista' nuża l-kelma bejn il-Kommissjoni u l-Istati Membri hemm l-implementazzjoni ta' dawn il-politiki u sa mill-2008 sal-lum nistgħu ngħidu illi is-sitwazzjoni il imbidlet, 9.3 fil-mija tal-im 8.9 fil-mija eh, ta' nuqqa stampiegi ta' qatt 7.5 bil miljoni, 7.5 miljoni u kien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 Dan huwa reġjun żgħir ta' 90 miljun euro li jkunu ħarġu mill-ISF, intefqu mill-ISF. Li tatikom stampa ta' situazzjoni ekonomika. <coughs> ta' x'qed jiġri. u nittamaw dan jintużaw għad-dibattitu. Kif diġedna l-politiki dwar ix-xogħol huma territorjali ħafna fin-natura tagħhom jiġu deċiżi fuq livelli nazzjonali mbagħad il-prefettorati jirnex jiġġestixxu jmexxu ħafna mill-fondi huma stess. Dawn huma l-politiki li jmexxu il-politika biex in-nies jirritornaw lura x-xogħol li jitmexxew mill-gvern dawn il-pjanijiet ta' tħul ta' flus biex jgħinu lin-nies is-sezzjoni ta' soċjetà biex wieħed jgħinhom jixprunhom jidħlu lura fis-suq tax-xogħol. Dawk li għan biex għalmenu jkollhom dħul minimu u jiġu mħalsa għal attivitajiet li jkunu jwettqu Franza ovvjament hija maqsuma f'ċerti di hekk e- imsejħa departments, dipartimenti, u daw edin jinjettaw tlieta jew erba miljun euro mill-ISF daw il-fondi jintużaw biex jagħmluha possibbli biex in-nies jitlura fil-dinja tax-xogħol. Nista' nagħtikom eżempju minn xafu maħitim fejn hemm bejn wieħed wieħor 10,000 ruħ li benefikaw minn dan u kienu ta' suċċess biex jitlura fid-dinja ta' xogħol. Din hija figura tajba ħafna fil-fatt. <clears throat> qed nippruvaw ukoll inwaqfu eh, studenti li jkunu spiċċaw mill-iskola wara ma' 16-il sena qed nippruvaw ngħinu l daw iż-żgħażagħ biex billi Eh, jidħlu f'attivitajiet eh, eh, prattiċi li jkunu meħtieġa għamilna ċensiment ta' zazax li fil-fatħallew l-iskola feta bikrija u daw jiġu mejjuna biex jitlu fċerti appot, programmi ta' appot skont il-kwalifiki tagħhom biex biex wieħed idaħħalhom lura fid-dinja tax-xogħol Unbat kellna 90% ta' zazax bimet fiħor illi rnexxielhom li jidħlu lura fix-xogħol jew biex kollhom kwalifika. Jien kont qed nisma' b'interess eh, id-diskussjoni sissa aħna din naħsbu biex niżviluppaw dawk l-iktar odot importanti, dawk l-iktar ħiliet importanti biex bekk ikunu jistaw jiffaċċaw id-dinja tax-xogħol biex dat jagħmilha tajja bħalihom ukoll biex jikontroll ikollhom ħili ġodda jkunu effettivi fis-suq tax-xogħol. Din imma hawnhekk kellna ħafna tibdil hawnhekk f'dak li għandu jistaqsam struttura ekonomika. Allura għandek dawn xejri differenti fil-istampa. Tout cela est, est quantifié et mesuré dans le programme actuel à travers kollox jiġi kalkulat fil-programm preżenti. Kemm fuq livell nazzjonali u fuq dak lokali għandna sistema li tamila possibli għalina mhux biss biex kollna verifika sura fuq dak li qed jiġri ma biex kollna tip ta' dialogu ta' ġestjoni, per eżempju, biex najtek fuq it-tip livelli ta' e, governanza u fil-fat il-figuri li tajtkom ġejjin minn dat tip ta' minn daw it-tipi ta' kalkoli. Allura sistema pjuttost sistema pjuttost trasparenti. Issa, f'punti prattiċi, aħna finanzjajna daw ir-reġuni bħal per eżempju il defrance France, xejra ekonomika tal-programm tagħna. għal nisbet aktar avvanzata kwalifiki aħna ma nabbandunawhomx daw ma nħalluhomx barra fi 15% u mammirat li daw in-nies biex eh, jirċivu iktar ħiliet biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fuq livell nazzjonali dak huwa dik il-figura aktar għolja. <clears throat> Et nitkellem maġġel ħafna tjat il-kellem imma nagħtikom iktar punti ta' informazzjoni tama eh, fuq dak li qed nittamaw li naslu għalih fil-periodu li ġej sal-2020 għanna daw it-tlet xejriet u rridu namlu aktar faċli <clears throat> it-tħullura fid-dinja ta' xogħol speċjalment ta' żgħażagħ U għedin naħdmu wkoll għall-inklużjoni soċjali li jessef minnaħa mill-punt Franċiż huwa kwistjoni pubblika u l-ġestjoni tagħha ta' dal-font u għammexxi mill-gvern imma brabta brabta mill-qrib mill-partijiet interessati fuq il-post. Għatanna xie xogħol x'namlu biex indaħlu l intermedjali jkun jistgħu jaħdmu flimkien magħna mm, għadni kif malajr malajr Eh, għamil ċipun, semmej ċipunti imma eh, nħu pjaċir nwieġeb xi mistoqsijiet. Ah, irridu eh, namlu aktar faċli għal daw il-irridu niffaċilitaw daw il-programmi iżjed lan u għal nużaw b'mod sura il-fondi Ewropej u naħseb il-kollega ġermanisti jispiega tajjeb ħafna il-ħtiġijiet li edinem f'dak li għandu xaqsama dal-fondi. <clears throat> u min eżattament għandu jibbenefika minn dal-fondi. Huwa diffiċli biex tiverifika u tikkalkula is-sitwazzjoni vera kif inhi fuq il-post, imma għandna naħdmu u nissiltu biex noħorġu b'indukaturi li jkunu jistgħu jaħdmu tajjeb li għatuna stampa ċara. Issa għandna ISF imkabbra U meta nitkellmu fuq l-inklużjoni soċjali, aħna dan nixtuquha, din l-inklużjoni nixtuquha li tkun mifhuma b'mod iktar wiesa, u mbagħad għandek l-fondi ta' ġustament globali, anka din hija tintuża mal ma tantx tintuża b'mod faċli, hemm ħafna xogħol xi jsir fiha din. U anka f'dak għandu jista' programmi operazzjonali fil-futur. Grazzi. Grazzi ħafna Suretjen u wissanna it-tielet espert. Nixtieq nagħti merħba lis-sur Adam Kulmen li huwa eh, Senior Policy Officer mill-Open Society Institute f'Budapest l-Ungerija. Għandek 10 minuti biss, il għaliex ma nixħin bizzejiet, skużawna. Imma kifet, ħanati l-tlet esperti kollha kemm huma il-messaġġ dejjem u li jekk għandkom kommenti bil miktub xtatu, anka li li bħala Shadow jessef u anka li rapporter nifsu, jekk joġobkom ibbatu għomna, ibbatu għomni segretarjat u daw anka jekk jista' jkun ibbatu għomna l-lum stess, iġvi proposti ta'kom jiġu eh, maħudan konsiderazzjoni għal-rapport. Grazzi. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħidilkom xi ħaġa dwar il-programm tagħna Aħna ma nix nużaw ISF imma din nissupplementaw daw il-fondi bil-fondi tagħna stess biex daw ikunu aċċessibbli għall-NGOs u daw kollha l-organizzazzjoni li qed jaħdmu fuq dawn l-affarijiet għandna erba' stati r-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, l-Ungerija u rumanija rumanija u l-Bulgarija, Bulgarija ħamsa. It-tieni slide. Issa ħan naqqat il-messagġi tiegħi fi tliet kategoriji. Qed taraw il-Kummissjoni għamlet proposta tajba, hemm ħaffija ħafna kwistjonijiet fija tajbin, aħna nħossu li xuħut minnhom ukoll se jiġu appoġġjati mill-Kunsill oħrajn jiġu aktar li ma jiġux appoġġjati mill kunsill Allura hawnhekk qegħdin naraw ir-rwol tal-Parlament u fl-aħħar hemm ukoll xi affarijiet oħra li mhumiex fil-proposta għadhom imma l-Parlament jista' jkollu rwol ta' inizjattiva f'dan. Ejja nitkellmu fuq l-ewwel grupp. Jien naħseb kollha kemm aħna naqblu li użu integrat ta' fondi u l-possibiltajiet iktar wisajn tal-użu tal-fondi hija huwa l-mod kif għandna naħdmu għal qudiem. Jina pjuttost ottimistiku illi anka il-territory targeting ikun jista' jaħdem fuq il-livell subreġjonali. Huwa tajb aħna nirreferu għal Parlament Ewropew għal soluzzjoni eh, sena ilu dwar l-istrateġija tal-inklużività u anka biex noħorġu bi pjanijiet eh, li għandhom xaqsmu mal-kriżijiet, eccetera Naħseb dawn huma bażiċi nixtieq inżid biss illi qed naħseb l-effettività tal-ISF ikun iktar determinat mill-regolament ġenerali mill-regolament innifsu. Għalhekk jiena ħansemmi ċerti kwistjonijiet illi qegħdin fir-regolament ġenerali. Slajdi miss. X'inhuma il-kwistjonijiet li jiena nħoss li huma importanti fl-abbozzi preparat mill-Kummissjoni u li forsi mhumiex appoġġjati mill-istituzzjonijiet l-oħra, mill-Kunsill. Diversi diġa semmew l-importanti il-minimum share għall-ISF u dik u l-minimum share għall-inklużjoni soċjali ma rridx naqgħod nagħtikom dettalji ndejjaqkom ma nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-kondizjonalitajiet jekk imsejħa eżante ħafna ġi diskuss fuq il-kondizjonalitajiet u naħseb importanti li kollna stampa ċara fuq differenzjazzjoni bejn it-tnej. Allura, waqt li naqbel il-makrokondizjonalitajiet eh, jista' jkunu tajbin għal ISF jiena nħossu koll li L-Istati membri għandhom bżonn jippreparaw eh, strateġije settorjali u tematiċi li appoġġjaw l-użu tal-fondi dan huma ta' benefiċċju kbir għall anijiet tagħna. <clears throat> Allura, nemmen illi dinja fost eh, il-passi l-iktar importanti fil-labbozz ta' regolamenti li għanna bħalissa imma l-inklużjoni soċjali naħseb u koll importanti illi il-kondizjonalità l-egzantet tapplika wkoll l-inklużjoni soċjali allura l-integrazzjoni nazzjonali dwar ir-Roma bħala strateġiji u ma fost dawn il-kondizjonalitajiet. Naħseb ukoll li huwa vitali li l-abbozz ta' regolament jagħti ċerti garanziji istituzzjonali għal diskriminat għal kontra diskriminazzjoni. Di tkopri l-involviment ta' il- tal-korpi kif ukoll preparazzjoni taħriġ għal personal li jkunu qed jaħdmu fuq id-distribuzzjoni ta' daw il-fondi Ewropej. Jien ukoll naħseb naħseb fuq ix-shares fir-regolamenti li għandhom jintużaw anka għannu għasta diskriminazzjoni dawn huma importanti u kif ukoll naqbel ma dawk li diġa semmew il-ħtieġa biex ikonna capacity building u il-qorti ta' kondotta. Grazz, eh, mis, jmiss, fl-axħar nixtieq insemmi xi kwistjonijiet fejn naħseb li nistgħu ntejbu dan l-abbozz. L-ewwel dwar eh, il-kundizzjonalitajiet ta' kien seħ eżante, it-test fir-regolament fuq ar-regolament jgħid illi daw għandhom ikunu f'postom mhuwiex ċar li jekk dawn ma jiġux implementati li se jkun hemm xi interferenza minn tal kummissjoni Allura naħseb illi forsi jkun aħjar illi nkunu iktar speċifiċi u għandu jkun hemm mandat minn naħa tal-Kummissjoni hawnhekk. It-tieni palissa l-inklużjoni Roma u dik soċjali hija parti biss mill-kondizzjonalitajiet ta' għall-inklużjoni u soċjali nifisa permess anka strateġija ġiet preparata mill-Parlament u istituzzjoni toħra. Li nistan najdu li di għandha tiġi promossa permess ta' edukazzjoni, impjiegi, ecc. u nemmen illi huwa importanti li nintegraw l-aspetti tal-inklużjoni tar-Roma u f'sens iktar wiesa il-kun il-minoranzi u kondizjonalitajt eksante f'dak għandu sam edukazzjoni, impjiegi u saħħa. Nixtieq infakkar il-risoluzzjoni parlamentari diġa semmejt f'Marzu li għadda l-ISF għandu jkunu kondizjonali f'dak li għandu xasam għall eliminazzjoni ta' segregazzjoni u l-assigurazzjoni għall aċċess indaqs minna ta' Roma għal servizzi pubbliċi. Naħseb huwa importanti ħafna li l-Parlament diġà penja ruħu għal daw it-tip ta' kondizjonalitajiet fil fsf u l-Kummissjoni ma ħarġitx dan fl-abbozz ta' regolament sissa u fl-aħħar najt li fuq il-garanziji istituzzjonali iktar b'saħħithom għall opportunitajiet indaqsu biex imorru biex jaħdmu kontra id-diskriminazzjoni fiħdan l-istruttura tal-fondi illa lix jekk ma jkunx hemm ownership ma jkun hemm ħadd illi jkun jista' iħaddima fil-prattika. Allura bażikament dawn huma il-punti li xtaqt ngħid u diġà battilkom suġġerimenti konkreti bil-miktub. Grazzi ħafna tal-ismajtuni. Ja, vielen Dank. Uh, jetzt haben wir unseren Hilfsner. Ähm, ja, jetzt würde ich gerne den Kollegen und Kolleginnen das Wort geben. Die Issa, niftaħ il-diskussjoni għal kollegi u nibda s-sur agent. Grazzi, kont kun ħat peċin nisma ċertu kommenti għax naqbel maħħom. Għawnek fil dan il-komitat fil-parlament u naqbel mas-sur Barkas li għal u għadam mill medzi u biex aħna il aħna nirezistu xi aspetti li joħroġ bijom il-Kunsill. U qed nitkellmu wkoll fuq l-inklużjoni soċjali u l-proporzjoni dedikata għall-inklużjoni soċjali. Verament għandna ringfensjaw da kollu. Naħseb kulħadd jaqbel fuq il-kondizzjonalità eh, mikrofinanzjarja it-trattament għal dawk li għedin f-situazzjonijiet finanzjari diffiċli. Nishtiq insemmi illi għavolja dan huwa strument prinċipali, dan jimur flimkien ma l-antidiskriminazzjoni. Jina rapporter għal kollegi tijaj fil dan il-Komitat Libe dwar il-program dwar ċittadinanza u issa jinkludi dal-punt kontra il-diskriminazzjoni. U għallura irridu naraw kif nistgħu normalizzaw daw iż-żewġ regolamenti diġà ġie msemmi illi nistgħu li dan nistgħu npoġġu friskju daw l-aspetti. Allura naħseb li rridu nkunu attenti ħafna u viġilanti biex naraw x'għed jiġri dan ir-regolament. U naħseb huwa għan komuni wkoll f'dak li għandu xaqsam ma l-prinċipju ta' sħubija diġan imsemmi u koll, mux bizzet li nitkelmu għabmu fuq livell konċettuali, rridu naraw il-livell l-ideja ta' kif impoġuħ fil-prattika, kif ħajaħdem l-operabilità tiegħu linja gwida għal dan u simili ħafna mal-kunċett ta' kontradiskriminazzjoni anka għal darbohra hawnhekk għandna garanziji eh, istituzzjonali il għaliex din hija kwistjoni kollha tal-implementazzjoni ta' regolamenti kollha kemm huma. U naħseb ġeneralment aħna naraw aħna rridu naraw ir-rieda politika fuq livell lokali. U iktar ma nitru fid-dettall, iktar naraw l-ħtieġa ta' din l-implementazzjoni rajna diversi kommenti u rridu naraw x'nistgħu nadottaw fil-materjali tagħna. Allora, grazzi ħafna. Kif qalet Elizabeth, aħna assolutament eh, eh, nieħdu pjaċir nirċievu l-kommenti kollha biex nkunu nistgħu naħdmu fuq dal-proċess. Grazzi. Issa nixtieq nagħdi l-mikrofonu eh, l-Elizabeth, ir rapporter tagħna naħseb ehm, ħajkollna ħafna iktar mistoqsijiet imma mhux antik iktar ħin. Eh? Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq nirringrazzja tlet kellima per li l-preżentazzjonijiet tagħhom kienu ferm interessanti. Jiena mhux se noqgħod eh, issa eh, nitkellem fuq il-punti ta' Sinjor Kinga Gans. Imma nixtieq ngħid li sabiex inkunu kostruttivi ħafna nistgħu naraw li kulħadd qed jistudja l-impatt u li ikollna impatt ukoll prattiku. Ma tistgħu intkom tagħtuna idejat fuq il- livelli li nistgħu nużaw, livelli soċjal nistgħu nużaw sabax eh, naraw kemm dawn il-politiċi huma etiċi imma rridu naraw ukoll kemm nistgħu nkunu effettivi nigwidjaw in-nies naċċertaw li huma effettivi u naraw li l-fondi Ewropej ikollhom effetta leverage. punti ieħor li nixtieq nagħmel hawnhekk Apprezzajt il-fat li ħafna minnkom tkellimtu dwar l-importanza li kunem reġuni ta' tranzizjoni dan id-debattitu aħna għamilniħ fil-Parlament Ewropew fukajna fuq f'xaffarijiet u tistgħu taraw li ġala darba aħna nħarsu lejn politiki iktar importanti importanti li kollna dawn ir-reġuni transitori u inti u rejt il-numru ta' zon li huma affettwati mill-Fond Soċjali Ewropew u dan il-fond mhux fond li jappoġġa proġetti kbar proġetti li inkludu l-infrastruttura, t niskelmu dwar ħafna temi u koll, xikultant xi zoni mu daqshekk signifikanti qed nitkellem dwar il-fondi allokati għalhekk inti kif taħseb li nistgħu ntejbu l-affarijiet u nissimplifikaw is-sitwazzjoni, speċjalment peress li ħafna osma differenti qed jiġi effettwati qed naħseb nun fuq l-aspetti prattiċi. Punt ieħor din li xi ħaġa, din il-ħaġa vera tinteressani. Inti u rejt kemm dawn il-fondi soċjali jistgħu jintużaw sabiex tiġi appoġġata l-innovazzjoni u jistgħu jgħinu wkoll jigwedaw in-nies speċjalment fil-politika nazzjonali kif nistgħu nsaħħu dan l-element eh, il-fond soċjali po, inti kif tista' tisħaq fuqhom dawn l-affarijiet u tabilħa kif nistgħu aħna inkatru dan l-element tal-font. Mbagħad punt ieħor. Ħafna minnkom qalu Nasseb li persuna minnkom għalet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 impatt kbir qed nitkellem dwar il-fondi antiċipati sur battles għalli importanti li nżommuhom l impjegi mhux biss noħol huhom permezz ta' taħriġ u permezz ta' li nħarsu lejn ix xejrid furtur importanti li nżommuhom l impjegi Dan huwa punt importanti. Għalhekk inti tista' tagħtina xi idea dwar kif nistgħu naċċertaw li din it-taqsima li mista s-Fond Soċjali Ewropew se jkun iktar sekur f'dan ir-rigward. Dawn kien il-mistoqsijiet tiegħi Sinjura Ċer, grazzi ħafna nixtieq inżid xi mistoqsijiet ukoll għax jiena shadow u jiena ħarrist ehm, lejn dan ir-regolament diġà f'ħafna dettal. Mistoqsija Sur Battles. Għanna artiklu 6 u dana supposta jepoġġa l-prinċipju ta' sħubija sar ħafna xogħol ukoll fil-perjodu qabel imma hemm saff differenti ta' poċċa l-sħubija jiena pjuttost ma naqbilx ma dawn l-affarijiet nix inkunna fil pożizzjoni tagħkom. L-opinjoni tiegħi li sħubija jkollha jinstabu fejn jinstabu għandhom jirċievu l-appoċ u jina nemmen li il-prinċipju ta' sħubija għat ma jkun ta' bizzed fi stat membru nistaw najdu li mandux bżon appoċ għanna li dawn is-ħibi jkunu fuq il-livell ta' amministrazzjoni ħalli bekk kulħadd jitpoġġa fuq l-istess livell. Għalek jiena ma naħsibx li għanna namlu distinzjonijiet bejn ix-xogħol volontarju nixtieq nkunna fil-pożizzjoni tiegħek kumbat mistoqsija oħra għas-sur Etjen. Inti qed tisħaq ħafna fuq l-aspett lokali għalhekk nixtieq nkunna naf inti xi taħseb dwar l-inizjattiva dwar l impjeg lokali inizjattiva li se tingħata l-pożizzjoni tagħha vizavi regolament tal-ESF qed naħsbu dwar klawżola fil-ħodor ġifiri ta' 5% li tista' tiġi inkluża din il-ħaġa rajni għal kooperazzjoni urbana, għal kooperazzjoni rurali taħt lidem u ħsibna li forsi din ħad tkun eh, importanti hawnhekk u ma tfadal xi ħadd ieħor fuq il-lista jekle. le. Sennati il-mikrofonu l-ura l-kull espert għal-kull għal-ħames minuti. Għax bat nixxiqu u mbagħad naddu l-mikrofonu lura lill-Kummissjoni wkoll. Għalhekk se nissimgħu ukoll um, mill-esperti imma bil-kontra. Sur Koden l-ewwel, sur Kulman skużawni l-ewwel. Grazzi, l-ewwel qabel kollox dwar kif ħajitkejjel il-progress jiena naħseb li fil-qasam tagħna dejjem jekk qed nitkellmu dwar indikaturi etiċi, jiena naħseb li hemm ħafna possibiltajiet sabiex nkejlu it-titjib kif ukoll it-titjib tal- il-promozjoni minar dawn l-indikaturi, per dawn l-indikaturi etniċi u dwar per eżempju l-istudenti li jitilqu mill-iskola f'moment bikri nistgħu eh, nużawhom dawn eh, tajb li kollna dawna jistgħu vera jgħinuna tajjeb li l-affarijiet ikunu espliċiċi u il-regolament attuali fih ħafna possibiltajiet għas simplifikazzjoni ma pers li jemlok għal l-interpretazzjoni differenti l-autoritajiet nazzjonali dawn ma tanċuma ċerti li jistaw jisfruttaw għam dawn l-opportunitajiet. Ġifiri dawna jew għet jipruvaw jenakħu il-riskju jew inkella dawna kolla jafu li dan se jkun ta' beneficju għal grupp ikbar ta' beneficjari għalek jena naħseb li tajjeb li namlu dan jissajjien li jinbidlu il-lingwaċ fil-regolament per eżempju dwar il-cost option simplifikati naħseb li l-abbozz il-ġdijt u permessa dan l-abbozz diġa qed namlu pass il-qoddim u dawna mux għaw taħt verifika u kol. Bat l punt tija, nishtiq namil punt dwar in-natura innovattiva tal-ISF eh, nista' ngħidilkom li bħalissa dan il-fond mhux innovattiv, insomma fil-fema tagħna dejjem nistantikom eżempju l-possibilità li jintużaw lotijiet globali tinsab fil-regolament. Aħna t-naħdmu fi ħames pajizi ma lebda minnom qed jużaw li jessef fi eh, otijiet globali. Xuħut minnom qed jużaw il-otijiet globali li huma finanzjat minn font minn Norveġja. mil fondi skużawni, reġjonali. Dwar iż-żamma tal-impig Nixtieq infakkarkom li issa il atfost iż-żazax wasal għal 4% f'xi fil 40% f'xi stati membri ir-rata ta' impjieg xi 60% għalek 50% iktar mill-lora rata tal atfost iż-żazax fl-stati membri għalek jiena naħseb li dan il-punt għandu bżonn jiġi konsidrat u għawnek mux biżżejjed li nżommu l-impiegi. je prends le, la discussion au cours et donc je comprends qu'il faut que je donne la parole. Iva, eh, tħalt eh, ek f'nofs id-dibattitu imma mill-li nista' nifhem irrid nagħti eh, il-mikrofon l etjen għal tweġiba ta' għamet minuti. Grazzi ħafna, grazzi. Kien hemm u saruli ħafna mistoqsijiet jiena se nħalli dokument fidejn is-segretarjat tal-kunsil tal-segretarjat tagħkom ħalli bekk Dan id-dokument jista jitqassam fostkom għax hemm ħafna iktar informazzjoni minn dik l-instanati f'ħames minuti kif eh, smajna mela fi reġjun fi Franza xi 80% tal-ISF huwa kopert ma' 20% biss huwa eh, kopert b'mod ċentrali l-bqija lokali, ġifiri aħna naħdmu mal-autoritajiet lokali, l-entitajiet lokali, imma korpi speċjalisti dawk intermedjari kumpaniji ta' impjik, korpi lokali li qed jistudjaw l-inklużjoni soċjali li jaħdmu fuq livell lokali. Kulħadd interessat f'dawn il-kwistjonijiet għalhekk l-imsieħba soċjali qed jaħdmu taħt prefect lokali dawn qed jiġu mħeġġa li jiġu jkunu involuti fuq dan ir-level, jiġifieri iva il-politika qed tiġi koperta fuq livell lokali met nippruvaw inħarsu l-interess pubbliku wkoll, l-interess tal-pubbliku għax qed nippruvaw aħna nħeġġu dawk l-inizjattivi li se jaħdmu fil-prattika. Mbagħad dwar il-benchmarks soċjali u kontet inħares jiena lejn indikaturi bazati fuq ir-riżultati jew inkella verifiki. Forsi hemm approċċ li ftit iktar aħjar imma insomma ma nistawx aħna nkunu vera kontenti dwar il-level ta' gwida li kellna għannis matul ħajjitom sissa, għalek tajjeb li nidentifikaw aħna l-istadji tal-ħajja u mux ikolna il-fondi um, għazzaza bis jew li natu opportunita oħra li zzaza, għanna bżon li kolna benchmarks tul il-ħajja tal-bnidem ċifiri natu l-fondi anka lil dawk per eżempju li xiequ jibidlu l-karriera tagħhom jew forsi li spiċċaw l-iskola feta ikbar minn normal. U eh, dan tajjeb ukoll li konna l-fondi sabiex nipprevenu li n-nies jħallu l-iskola qabel iż-żmien u tajjeb u koll li nkunu nafu xini l-opinjoni eh, tal-nis eh, kif ukoll fuq il-benchmark dwar l-litterizmu. Għanna għanijiet ċari. Diffiċ li nimmaġinaw li ċifri li għadni kif semmejt se japplikaw għal-Franza kollha u mbagħad aċċess għax-xogħol u t-taħriġ għal darbohra nixtieq nagħmel referenza l-inizjattivi lokali, ovvjament politika nazzjonali tista' tħeġġeġ dan l-approċċ doppju tħubija bejn l-iskolja u d-dinna tax-xogħol iva importanti l-istess kif għandna fil-Ġermanja. Irridu aħna insibu opportunitajiet, kontratti apprenditorjat dawn huma għoddat li jistgħu jkunu utli għall awtoritajiet lokali jew rappreżentanti li qed jaħdmu fuq livell lokali. Għandna l-korpi lokali li huma marbutin mal-awtoritajiet u jistgħu jipproponu kuntratti bħal dawn lil dawk li huma marginalizzati. Mbagħad ovvjament għandna s-servizzi ta' impjieg pubbliku, servizzi pubbliċi għall impjieg u l-istat jiffinanzjom dawn l-affarijiet l-istat ukoll jista' jkun involut, jiġifieri iva li aħna nlaqgħu l-edukazzjoni u t-tuħriċ, ġifir dan u appunt importanti u koll. Dwar simplifikazzjoni, għawnek nafu li din it-talba ta' spiss tiġi repetuta u ovvjament eh, ma tistax tagħmel li trid bil-flus pubbliku Imma kif diġa għettilkom fil-prezentazzjoni inizjali aħna konxi dwar id-daqs eh, zaħir ta' dan il-proġett u il-finanzi involuti. Diġa għettilkom li jeżistu korpi u strutturi li forsi xmu mumiex mamra bizzejet għal dawn l-affarijiet partikolari għalhekk l-entità reġjonali qed tipprova tagħti appoġġ imma rrid ikun hemm simplifikazzjoni taħt livelli partikolari pereżempju jina naħseb li jekk intkom qed ħarsu lejn dossier tal-ISF imma livellu kol, naħseb li dina tkun xi ħaġa tajba mbagħad eh, dwar il-gwida għal dawk li qed imexxu l-proġetti għal dawk li qed imexxu l-proġetti kemm jekk qed jaħdmu fuq livell nazzjonali jew inkella fir raġuni dawn huma idejat ukoll li forsi tixtiequ tikkunsidraw imbagħad dwar l-aħħar mistoqsija qed nitkellem dwar li nippruvaw inħeġġu l-impatt fuq il-bini tal-kaxpaċitajiet tal-ISF u l-influenza. Iva, hemm impatt bħal dan minħabba l-fat li l-finanzjament huwa attrajenti. Per eżempju, jekk inti tistudja l-inklużjoni soċjali, il-għala ma nistawx immorru li lin minn dawn l-affarijiet meta nitkellmu dwar it-kattir tar-rati jew nkella namlu eċċezzjoni għal kundizzjonalità. Ma nafx jiena, imma xorta f'kull każ jekk invarjaw aħna ir-rati nistgħu aħna forsi namlu progress fiktar proġetti u bat lana ħjari se jkun li kolna impatt reali fuq livell prattiku naraw li il-proġetti kollom suċċess. Insomma, daw kienu t-weġibiet li xtaqt namel. Grazzi ħafna qabel ma naħaddi għall-aħħar mistieden tagħna se nabbuża mill-assenza tal-oħrajn nixtieq inressa mistoqsija fuq l-qorti tal-awdituri peress li l-qorti Franċiża tal-awdituri qed analiżi u, u fuq li jessef u, u ma studjaw id-diffikultajiet minħabba l-fat li hemm ammont konsiderevoli ta' msieħba involuti għandek xi kummenti mela iva et naħseb jena li inti kontet indirizzi li eh, lili. Iva fil-reġun tijaj għanna 14 l-organizzazzjoni fil-programmi l-antiki kellna xi 17 ġifiri provajna nirranġaw u nemendaw xi affarijiet il-qorti tal arbdituri għalet li għanna namlu iktar streamlining ta' dawn l-organizzazzjonijiet intermedjarja li jaqaw taħt ftemiet globali għal sussidji mill-ISF, ġifiri din il-ħagġa għandha seħ numru limitat ta' prioritajiet jiena naħseb li tlet prioritajiet li jena inti semmejtu li l-orti tal-awdituri tkellmu dwarhom il-bidla ekonomika aċċessa għall-impjeg, inklużjoni soċjali dan huwa biżejjed u ma x'aħna aħna għam dawn l-anijiet għax jekk ikollna wiskorpi intermedjar mela mbagħad jista' jkun li se nitilfu jew ninsew l-anijiet. Mhux qed nitkellmu bis-dwar sem tal-ISF imma rridu wkoll nistudjaw ir-riżultati Jeżistu korpi intermedjari per eżempju l-Aġenzija tal-Impjieg, iva din l-Aġenzija taħdem b'mod tajjeb ħafna ma moħrajn le. Jiġifieri rridu nidentifikaw aħna l-aħjar prattika l-affarijiet li jaħdmu u għandna wkoll inżommu għam dawn l-affarijiet li jaħdmu u mbagħad irridu naraw fejn nistgħu aħna nkomplu intejbu rridu nifukaw fuq is-sitwazzjoni lokali fejn hemm pereżempju ħafna qatt naraw x'nistgħu nagħmlu fadal ħafna xogħol. Grazzi ħafna. Minħabba l-kritika tal-qorti tal-awdituri fuq il-mod kif l-affarijiet jaħdmu fi Franza, forsi hemm xi ħaġa li tista' tgħinna li għandha x'aqsam mal-leġislazzjoni fuq livell Ewropew. Imma s-sur Kullman se jkun l-aħħar kellim tagħna l-ħames minuti. Merci. Okay, vielen Dank. Ich äh, möchte gern zu drei Bereichen noch mal etwas sagen. Das eine ist Thema... Grazie. Tlet toqsma il-prinċipju ta' sħubija l-benchmark soċjali umbat l-ideja li l-ISF dan il-fond tip ta' laboratorju dwar is-sħubija. Iva, memx dubi hawnhekk ħaġa mixtieqa li jkollna trattament indaqs fir-reġjuni kollha tweġiba sempliċi. Imma dwar is-sħubija rridu nkunu ċari jekk nixtiequ nagħmluha l-istess tal-Ġermanja mhux diskussjoni li noqogħdu aħna nifirdu l-istrutturi, ma li bl-ESF. Xi kultant hemm amministrazzjoni organizzazzjonijiet, eh, organizzazzjonijiet amministrativi jgħidu li huma jafu kif eh, se jmexxu l-affarijiet jgħidu m'għandhomx bżonn lajnuna għalhekk dwar l-isħubija se naraw fejn jeżistu dawn il- partijiet potenzjali u fejna eh, jeżistu dawk li vera jistgħu jagħtu valur biżjud, speċjalment f'żoni rurali. Mbagħad dwar il-benchmark soċjali Unek ħaniftaħ parentesi fil-Germania aħna studjajna l-possibilta u ħarisna lejn dak li il-Gvern federali propona bħala program nazjonali tar riforma nistgħu pereżempju ngħidu li ma proporzjoni ta' nis li ilhom edha nistgħu naraw x'kien dan il-perjodu kemm kien twil mal-gvern federali dan jitkellem biss dwar l-informazzjoni li faċli li wieħed ix-xerrida. Nistgħu pereżempju naraw li ver dawn in-nies li ilhom qiegħda jekk nixtiequ aħna ngħinuhom joħorġu minn din il-qada, forsi għanna natu għom gwida pratika, mux bis uh, eh, għom. u eh, natu għom għajnuna mux bis li jitlu fis-suq ta' xoħl imma natu għom għajnuna sabiex jiexu il-ħajja taħħom ta' kol-jum, imma dwar, dwar nis foqra, hemm ħafna nis eh, fil-Ġermanja li jaħdmu, imma ma jgħalawx bizzejiet flus u għalek rridu namlu ħafna iktar għal dan il-grupp ta' nis jekk inti tixtieq li dawn jerġgħu jiddaħlu b'mod tajjeb fis-suq tax-xogħol u mbagħad dwar is-salarji baxx dan huwa punt ieħor ma' forsi punt li għadbiss għall-Ġermanja bħalissa m'għandniex is-seta politika sabiex nimplementaw l-affarijiet dwar l-impjieg iva hemm benchmark soċjali pereżempju Inti tista' tħares lejn eh, sodisfazzjon fi xogħol qabel jew wara miżura, mbagħad tista' tistudja l-attivitajiet fl istitazzjonijiet u jekk il-miżuri li aħna nużaw jappoġġawhom dawn l-affarijiet. Pereżempju nafu li ħareġ rapport reċentament, rapport li qal li l-Ġermanja qiegħda ħafna lura għax ma tantx ħdimna hawnhekk f'dan il-qasam. Mbagħad dwar kemm persuna faċli li sib xol, użajna ħna ek soluzzjoniet bla doċ u warrabna din il-kwestjoni u dak li għamilna ma kienx bizzejiet. Umbat dwar il-kwestjoni tal-ISF pala laboratorju proġetti pilota kif dan il-font jista' jkollu impatt pala bnidem Ġermanis naf li se jkolli naħdem sa' 67 sena li 20 sena, ħafna ħin, ħafna żmien, għalhekk jekk maħniex aħna f'pożizzjoni li niżviluppaw l affarijiet pereżempju li naċċertaw li ikollna strutturi adattati għall-età naċċertaw li żgħażagħ u e, e, nies li huma akbar feta jkunu jistgħu jaħdmu f'timijiet li jkunna iktar trasferiment bejn l-impjiegi, iktar komunikazzjoni, iktar għajnuna meta persuna tiġi biex tirtira ma naħsibx li l-età ta' 27 ħatadem. Bażikament nies jirtiraw ħafna qabel Umbat ikollhom dawn jaddu u jaċċettaw li se jkollhom pensjonijiet anqas. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li għat irridu namlu dawn l-affarijiet mhux biss irridu japplikaw fuq il-livell nazzjonali imma fuq l-Ewropa kollha għax il-pajjiżi kollha qed jaftu wiċċhom ma' dawn il-problemi. Pala eżempju rridu nażbu iktar dwar il-miżuri li nistgħu nadottaw, rridu naraw kif nistgħu nżommu in nies fil posta tax-xogħol tagħna eh, tagħhom anke meta dawn jixxieħu imma irridu naċċertaw li ma jkunx hemm distorzjoni fuq is-suq tax-xogħol jew ma jkunx hemm nies fi impjieg li mhuwiex stabbli. Mela, mill puntu di vista tagħna l-Ġermaniża għamilna ftit li xej. Kull ma eh, konnat namlu konnat ngħidu l-affarijiet imma aħna għanna bżonn namluhom inwettquhom nadlu mill kliem għal fatti hawnhekk. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzjak għal dik il-konklużjoni. Għalhekk qed jgħidu li li għandi nati il-mikrofonu lill-Kummissjoni ma nafx minn għanna pala rappresentanti u rappresentanta tal-Komissjoni. Direct in DG Employment. Jena qed nirrappreżenta l komissjoni fuq il-proposta tal-ġejjini u qed neħu sem fin-negozjati mal-Kunsill u għalhekk nixtieq ingrazzjak tal-istadina tiegħek. Illum kena l-possibilità li nisimgħu il-pożizzjonijiet ta' ħut mill-benefiċjarji tagħna u nies li huma fuq il-post jimplementaw il-Fond Soċjali Ewropew. Ħadd nota tal-messagġi ċari li ħarġu mill-tlet kollegi tagħna fuq il-ħtieġa li l-Fond Soċjal Ewropew ikollu allokazzjoni reali x'inhu ma l-isma minimi tal-Fond Soċjal Ewropew għaliex fis-sitwazzjoni ekonomika u soċjali kurrenti irridu nagħmlu ħafna għal ċittadini Ewropej. Kull min ra regolament ġenerali tad-dispożizzjonijiet kif ukoll tal-Fond Soċjali Ewropew jaf li l-Kummissjoni impenjata bisħieħ biex tkompli provdi approċ doppju għal non-diskriminazzjoni u l-prinċipji ta' gwaljanza fil-periodu ta' programma li jmiss u li ħanatu attenzjoni għal dawn il-prinċipji u azzjonijiet marbuta ma' dawn taħt il-Fond Soċjali Ewropew ħadna nota għax-xewqa li l-isħubiji jridu jkunu appoġġati madwar l-Unjoni Ewropea. Madana kollu rridu attenti għal rizorsi disponibbli. U aħna naħsbu li s sem minimu tal-25% tal-Fond Soċjali Ewropew huwa minimu Nimnu li rridu kun iktar għoli, u għalek aħna impenjati bisħiħ li nappoġġaw li sħubiji fejn huwa possibli li namlu dan, fejn l-opportunità li namlu dan, u aħna impenjati li konna l-kodiċi tamġiba bħala parti me regolament ta' dispożizzjoni ġenerali biex bekk ikun eh, rendi kont ċar ta' xet jagħmel il-Fond Soċjali Ewropew fuq il-post, involvi l-kulħadd u kull min jista' jibbenefika minn dan. Fuq il-pagamenti, Kien hemm referenza tajba għal ħtieġa li jkun hemm pagamenti xir aktar regolari għal beneficjarja ħarin. Jiena nista' niżguralkom li fir-regolament tal-dispożizzjonijiet ġenerali aħna proponejna li l-pagamenti jitwetqu mill-Kummissjoni għall-Istati membri ġala darba l-pagamenti jkunu saru mill-awtoritajiet ta' ġestjoni għal beneficjarju ħari. Irridu niżguraw li talbit ta' pagamenti mibawt mill beneficjari ħari l-awtorità ikunu ċertifikati fil-ħin u jitħallsu fil-ħin minn kull stat membru. Nappoġġaw u aħna naċar u d-majnejna xinija ħtieġa li jkun indikaturi ċari biex ituna stampa ċara fuq l-impatt tal-Fond Soċjali Ewropew għaż Zaza, għall-anzjani għal gruppi li semmow għal dawk li huma fqar, dawk li huma fil-bżonn u nafu li fil-perjodu ta' programmar bħalissa għanna nuqqas ta' indikaturi ta' xinu ma' ġustifikazzjonijiet tal-azzjonijiet fil-ġejjeni Kuntenta li l-Fond Soċjali Ewropew huwa meqjus bħala laboratorju ta' testjar fej il-politika tal-ġejjin tista' titfassal fej tista' tiġi proposta u jistgħu jmorru lil inmir wol tal-politiċi fl-istati membri u nemnu li l-innovazzjoni soċjali u għall inqas parti minna u tentattivi tagħha u l-isforzi tagħha appoġġati mill-ISF iwaslu għal politika u bidlit fil-politika reali fl-istati membri. Element ieħor ta' poċ, tal-element tal-impenn tagħna għan non-diskriminazzjoni biex kulħadd ikoll opportunitajiet indaqs torbot ma' regolament ta' dispożizzjoni ġenerali għal korpi nazzjonali ta' ugwaljanza biex ivalwaw il-programmi nazzjonali skont il-konformità tagħhom mal-prinċipi ġenerali ta' parti mit-trattati u dawn għandhom jiġu appoġġati wkoll minn kwalinkwa fondi provdut mill-Baġġit Ewropew. Bajt impressjonata u koll smajt li l-qorti tal auditori Franċiża għamlet sentenza fuq il-numru ta' entitajiet u għal periodu ta' programmar għanna numru ta' kazijiet simili irridu jkunu iktar indirizzati, iktar mirati aħjar u rridu niżguraw li fejn hemm korpi intermedji dawn ma jistgħux ikunu beneficjari potenzjali, rridu nkunu ċari li ma huma l-korpi intermedji u li ma huma l-beneficjari. U jiena nemmen li fil periodu ta' programmar kurrenti hemm konfużjoni hemm min itaħallat bejn dawn iż-żewġ entitajiet u dan joħloq problemi għal korpi intermedjari għall-implementazzjoni tal-programmi kurrenti. Grazzi ħafna għana nisma' minn għandkom u anke mill-opinjoni tal-kumitati. Grazzi. Merci beaucoup. Grazzi ħafna. Dan wassalna għatmim ta' xogħol tagħna zda naħseb l rapporter tixtieq tikkonkludi malajr malajr. Għaliex l-interpreti dal-waqt ħalluna. Grazzi ħafna, Signora President. Fisem il-kollegi kollha tiegħi, il-shadow rapporters, u l-membri l-oħrajn li ħadmu fuq dan is-suġġett kellna ħafna motivazzjoni li naraw trasformazzjoni tajba tal-ISF, nirringrazzjom il-koll, nirringrazzja li tlet mistiedna tagħna x'dak li smajna huwa interessanti ferm. Nemmen li llum dak li smajna wara l-offsenar f'dan l-aħħar smieħ fuq il-Fond Soċjali Ewropew dan huwa suġġett li wara kollox indirizzajna qabel ukoll fi smih liħor Rajna li huwa importanti li konna dialogu soċjali niżviluppaw il-Fond Soċjali Ewropew u mod partikolari nagħtu iktar sprun lil imbottatura l-sħubiji. L-sħubiji promovu u jgħinu jipromovu l-anijiet politiċi bil-proġetti stess, għalek irridu nżguraw li kulħadd ikun qed qiegħed fuq l-istess linja, kulħadd ikun qed jimxi fl-istess keffa fl-istess direzzjoni. Għalhekk irridu niżguraw li affarijiet bħal talim tul il-ħajja u affarijiet bħal dawn ikomplu jimxu l-qoddim u hawnhekk għandhom rwol importanti jgħaddu l-imsieħba soċjali. Irridu niżguraw ukoll li l-politiki Ewropej ikunu koordinati b'mod xieraq bil-politiki reġjonali u nazzjonali u jekk ikun hemm eh, kisra fil-ħoloq tal-katina kollha u lek mussen naslu. Għalhekk semmejtu l-limiti, differenzjazzjoni bejn id-dokumenti differenti, meta natu ħarsa lejn kif l-organizzazzjonijiet intermedjarji u l-aġenziji jkunu effiċjenti jew le, jiena naħseb li fil programmi operazzjonali li jmiss irridu nagħmlu progress f'dawn il-kwistjonijiet kollha. Neħtieġu waslu l-messaġġ imbarra miċ ċittadini kif li SF jista' jippromuovi l-innovazzjoni, speċjalment l-innovazzjoni soċjali. Iżda smajna wkoll li waħda mill-problemi tal-effiċenza u l-effettività tal-ISF illum il-ġurnata hija li mhix tajba ħafna biex tipprovdi appoġġ individwali. Diffiċli r servizzi tal-ISF biex tilħaq il-ħtiġijiet ta' min għandu bżonnhom l-aktar, l-iktar vulnerabbli fis-soċjetajiet tagħna, u għalhekk fadlinna x'naqtfu biex intejbu l-affarijiet f'dan il-qasam ukoll. Irridu nħeġġu l-partijiet kollha biex itejbu l-politika ġenerali. Grazzi, Sinjora President Tasmir. Il-President, grazzi ħafna għalek grazzi l-mistidna tagħna tal-ħadu l-kelma, skużawni li ma smajtx waħda mill-kellima, għax ma konċ hawnhekk preżenti. L-istadju li jmiss tax xogħol tagħna tkun id-diskussjoni fuq l-abbozz tar-rapport ta' Sinjura Moral u dik ser seħ fit-22 jew l-24, 23-24 ta' April. U għalek, bekk intemmu xol tal-lum u se niltaqgħu għada fid-disa ta' filgħodu. ħodu l-lejla tajba.